So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Eżis kollegi nishtiq nil-qakom għallaqa tana tal-Komitat tal-Ambjent il-lum war nofsinar. Aħna wasalna fil-punt 15 tal-agenda tagħna u nixtieq nilqa qa fosna kummissarju John Dalli Kummissarju responsabbli għas-saħħa u s-sigurta tal-prodotti tal-ikel nixtieq ukoll nilqa id-Direttorat Ġenerali su storji u kif ukoll lill-tim tiegħu kollu fid-Direttorat Ġenerali illi huma responsabbli għal dan is-suġġett. Is-sigurtà tal-ikel huwa suġġett sensittiv ħafna importanti ħafna u aħna kif nafu fil-fatt diġà diskutejna bdejna ndiskutu dan is-suġġett U uh, nafu illi kien hemm ukoll ċertu problemi f'dak li għandu x'jaqsam ir-regolament u uh, anka f'suġġetti oħrajn illi għatam fuq l agenda u suġġetti li għat rridu jikunu fuq l-aġenda. Dan huwa suġġett vast ħafna li aħna rridu niddiskutu minkejja illi um, aħna nafu li xorta waħda għandna bżonn ta' iktar ħin għad dispożizzjoni tagħna sabiex niddiskutu dawn is-suġġetti mill-perspettiva tal-politika tal-Unjoni Ewropea aħna nil-taqaw il illum ħalli konna skambju ta' femiet dwar id-dialogu regolari li huwa għaddej kif aħna nsejħulu fit-terminoloġija tal-Parlament. Aħna qegħdin nippruvaw nihdu l daqsxejn moħħok dwar dak li inti qed fil- f'dan il-qasam u nixtieq nirringrazzjak tal-li inti ġejta hawnhekk fostna sabiex tinformana dwar il-ħidma fid-dipartiment u fid-direttorat ġenerali nixtieq issa nistiednek sabiex titkellem fuq eh, is-suġġetti li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum jekk jogħġbok. Well, thank you very much, Chairman, Honorable Member. Grazzi ħafna, Sir President, Onorevoli Membri, Warnof Sinar it-Tajjeb. Jina tassew kontent illi jgħatawnek il-lum xie ftit iktar minn sena wara l-bidu tal-mandat tiegħi qed nindirizza dal-kumitat tal-ewwel darba. Rrid ngħid illi jiena prezzajt ħafna il-pariri u kontributi illi intom bħala membri ta' dan il-kumitat tajtuni f'din l-aħħar sena u jena nistenna bil-ħerqa illi aħna nkomplu nikkooperaw. Dan il-mod dan l-aħħar 12 xar irnexxew għalli biex aħna nsaħħu l-pozizjoni tas saħħa fl-Ewropa. Flimkien irnexxilna intemmu proċessi leġislattivi importanti fostom fuq il-donazzjoni tal-organi, il-kura tas saħħa transkonfinali farmakovigilanza u il-medicini falsifikati. Ovvjament marna xejnix fuq kollox il-falliment tal-proposta fuq il-likel, prodotti tal-likel eh, ġodda għada eh, friska fuq eh, f'moħna. Issa, irrit najdilkom xinuma il-prioritajiet tagħna li aħna se naħdmu fuqhom u nibda bil-proposta tal-Kommissjoni għal reviżjoni tad direttiva fuq il-prodotti tat tabak li eh, hija eh, maħsuba li toħroġ fil-bidu tal-2012. Il-tabak mhuwiex prodott bħall-oħrajn. Il-tabak u huwa prodott illi eh, jikkawża dipendenza u jagħmel ħafna ħsara jiena Eh, imħasseb fuq iż-żgħażagħ Ewropej illi ipejpu u jaħarqu sajjithom. Wieħed minn kull tliet żgħażagħ ta' 15-il sena diġà ipejpu. Nemmen illi wasal iż-żmien illi naqsu mill-attrattività tat-tabak fost iż-żgħażagħ u niżguraw illi kulħadd ikun jaf xi ħsar jagħmel it-tabak l saħħa Issa qed infittex mezzi regolatorji biex insaħħu t-twissijiet dwar is-saħħa fuq il-pakketti biex nirregolaw l-additivi fil-prodotti tat-tabak u anki prodotti oħra tal-nikotina bħal li cigarettes. Jiena mħeġġeġ mill-passi koraġġużi li qegħdin jieħdu xi gvernijiet kontra it-tabak huwa propju f'dan l-ispirtu li jiena lest li nirrevedi il-direttiva fuq il-prodotti tat-tabak fil-bidu tas-sena d-dieħla u jiena eh, nittama li nista' norbot fuq l-appoġġ ta' dan il-Kumitat u tal-Parlament kollu kemm hu. Jina naqbel ma tħassib tal-parlament illi hemm bżonn illi nitalmu minn mill-lezzjonijiet illi ksibna mill-pandemija tal-influenza H1N1 u hekk jiena qabel tmiem din is-sena lest illi eh, nippreżenta pakkett biex naraw il-livell ta' tħejjija tagħna fuq livell Ewropew u koordinazzjoni Ewropea eh, ta' konsegwenzi ta' ħafna mit-teddidiet illi jeżistu. Il-konsultazzjoni fuq din il-proposta se tibqa' miftuħa ħasat minn dan ix-xahar bħalma tafu jiena beħsibni nipproponi reviżjoni tal-Clinical Trials Directive fl-2012. Ir-riċerka klinika fl-Unjoni Ewropea qiegħda dejjem tonqos u l-lat ta' applikazzjonijiet għal dawn it-testijiet eh, kliniċi naqset b'20% mill-2007 sa' l-2010. Rridu niżguraw li riċerka klinika tibqa fl-Ewropa. Dan huwa importanti sabiex il-pazjenti kollhom aċċess għal eh, trattamenti l-iktar innovattivi u biex inħarsu l-eċċellenza fil-kura servizzi tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa. Hemm konsultazzjoni b'idejat dettaljati dwar kif jista' jittejjeb dan il-qafas regolatorju. Aċċess imtejjeb u iktar indaqsa l informazzjoni dwar il-prodotti medicinali huwa għan importanti ħafna hija xuħut mill-pazjenti huma interessati ħafna li kun jafu iktar dwar il-marda tagħhom u il-medi trattament illi eh, huma uh, disponibbli. Jiena nemmen illi dan il-pazjenti għandhom dritt għal din l-informazzjoni u barra minn hekk Il-pazjenti għandhom ukoll li kollhom aċċess għall informazzjoni li tkun affidabbli. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu l-filtru bejn dawk li għandhom il-liċenzji fis-suq u il-pazjenti. Għandhom jingħataw derogi biss f'każijiet speċifiċi ħafna. Il-proposta riveduta tal-Kummissjoni li eh, se tkun adottata sa Mejju se jkunu riveduti f'dan id dawl ukoll l-Europa għanda għafas regolatorju tajjeb għal tamir eh, mediku madana kollu dan ukoll irid jitjieb sabiex ikun hemm iktar sikurezza għal pazjenti fil-waqt li inrawmu l-innovazzjoni fl-2012 il-Kummissjoni se toħroġ proposti għal recast ta' direttiva dwar it-tamir mediku. Ġew diskussi elementi ewlenin ix-xar li għadda waqt konferenza fil-qasam ta' teknoloġija medikali li il-Parlament Ewropew eh, parteċipa fija u koll. Is-saħħa tal-konsumaturi Ewropej tiddependi u koll fuq il-kwalità tal-ikel. Dan ifisser illi l-annimali jridu jitrabbew kif suppost u jinżammew f'stat ta' saħħa tajba. U għalhekk aħna rridu naddottaw strateġija ġdida l-benessri tal-annimali din is-sena. Il-Parlament talab għal liġi Ewropea fuq il-benessri tal-annimali u twaqqif ta' netwerks ta' ċentri ta' referenza Aħna qegħdin nikkonsidraw dawn is-suġġerimenti kollha. Barra minn hekk se jittieħdu u ukoll fuq il-fuq ehm, livell ta' armonizzazzjoni il-Kummissjoni qiegħda taħdem biex tfassal pjanijiet għal eh, liġi għal saħħa tal-annimali u se toħroġ proposta s-sena d-dieħla din se tkun ibbażata fuq il-prinċipju ewlieni li il-prevenzjoni hija dejjem aħjar mill-kura u se tisħaq fuq l-importanza illi eh, eh, hemm rabta bejn is-saħħa tal-annimali tal-bniedem u l-ħarsin tal-ambjent. Aħna din is-sena se nimxu skont il-ftehim li l-ħaqna fl-2010 grazzi għall-involviment tas Sinjura De Brun bil-proposta għal rikast tal-regolament dwar l-annimali domestiċi. Dwar il-mediċini hemm noqqas ta' mediċini veterinarji fl-Ewropa u l-Kommissjoni bdiet reviżjoni tal-leġislazzjoni għal dawn il-mediċini bilan illi tadotta proposta fl-2012 sabiex tizdiet disponibilità ta' dawn il-mediċini għall-annimali. Dwar nikel, et jiġu riveduti kontrolli uffiċjali sabiex l-approċ tagħna jkun eh, semplifikat Aħna se naraw l-ispezzjonijiet u l-ispejjeż tagħhom kontrolli fuq il-mediċini u fuq il-mediċini importati. Hemm bżonn ċar li l-istati membri li jiffinanzjaw dawn l-autoritajiet ta' kontroll kif immest u dana permezz ta' miżati illi jieħdu mill-operaturi fis-suq. Dan huwa parti mill-pakket tal-liġene tal-likel Ma jfissirx li dal-pakket se jinbidel minn ġdid imma il-għan huwa li jkun hemm applikazzjoni iktar armonizzata, proċeduri jkunu iktar semplifikati u biex il-miżuri tranzizzjonali jkunu indirizzati u ċerti elementi u aspetti tal-ispezzjonijiet fuq l-aħam. L-Unjoni Ewropea għamlet progress kbir fil-ġlieda kontra il-BSC fl-aħħar wasanna biex kważi neqirdu din il-marda għal kollox fl-Unjoni Ewropea grazzi għal miżuri qawwijin u komprensivi li ħadna kif eh, hemm miktub fil-tieni roadmap fuq it-TSC. Issa wieħed jista' jaħseb miżuri ġodda mingħajr ma nagħmlu kompromess fuq is-saħħa tal-bniedem u laqas tal-annimali. Proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm reviżjoni tal-testijiet tal-BSC fost il-baqar eh, eh, ġiet proposta u issa da tiġi studjata u eżaminata mill-Parlament. Issa qegħdin naraw il-feedback li rċevejna fuq dawn id-dispożizzjonijiet irid nagħmilha ċara li il-kondizjonijiet kollha inklużi l-appoġġ xjentifiku u anki għodot ta' kontroll xirqa jridu jkunu f'postom qabel ma jsiru xi emendi u jsir xeqbil dwarhom. Jiena qed nistenna bil-ħerqa r-rapport tal-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett rappresentat mill-Sinjura Dagmar Roth Berent il-bira war nofsinhar waqt il-laqgħa tal-Kumitat. fl ħarnet il program ta' ħidma għall-2012 jiproponi l-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar is-saħħa tal-pjanti sabiex ikun hemm iktar ħarsien fil-qasam ta' l-agrikoltura eh, l-ambjent naturali kontra uh, mart u uh, parassiti Issa fir-rigward tal-GMOs jina segwejt ix-xogħol mill-qrib fuq il-rapport ta' Signora Lapage u anki fuq l-emendi li propona dan il-komitat jiena nilqa l-proposti li għamiltu intom sabiex din il-proposta tkun iktar ċara. Raġuni għalfejn il-proposta tal-Komissjoni kienet tirreferi biss għal kriterji barra minn dak li għandu xaqsam strettament ma l-ambjent kien propju biex ma naqsux il-flessibilità għall-istati membri. Issa dwar il-bazi għall-evalwazzjoni, il-proposta kienet maħsuba biex natu l-istati membri il-possibilità li jazlu illi ma, ma jikoltivawomx dawn il-prodotti. Dina miex kwestjoni ta' għazla imma kwestjoni ta' obbligu u leġislazzjoni tipprovdi għal miżuri preċiżi u restrittivi tal-ħodu għaddottajtu emendi għall-abbozz tal-rapport u rrit nserħilkom moħkom najdilkom li l-Kommissjoni se tkompli tisma b'attenzjoni tiddiskuti l-emendi li jiġu adottati li rappresentaw l-opinjonijiet ta' dan il-Komitat. Il-Kommissjoni għadha impenjata illi taħdem fil-qrib mal-koleġislaturi sabiex dan fl-aħħar jiġi adottat. Dwar l-informazzjoni fuq il proposita li ikel u l-proposta fuq dan li kienet rapporter fuq il-Sinjura Somma Issa qed naslu fil-fażi l-iktar importanti tal-proċedura leġislattiva. U jiena nisab ċert li kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill se jagħmlu kull sforz sabiex jintlaħaq ftehim aċċettabbli għaż-żewġ naħat. Jiena lest li nappoġġa dawn l-isforzi sabiex jintlaħaq ftehim wara t-tieni qari Il-Kommissjoni tappoġġa il-pożizzjoni li ħal parlament wara l-ewwel qari fuq il-tikketti li rridu jpoġġew fuq in-naħa ta' qudiem tal-prodotti ta' ħames prodotti tal-iken. Nittama li dan ikun aċċettat, nittama wkoll li l-ftehim maħari se jagħti li ta' ħarsim lill konsumaturi fil-waqt li ma jimponix piżijiet żejda fuq l-operaturi Qabel ma nikkonkludi, irrit najdilkom xi ħaġa dwar inizjattiva interessanti ħafna li naf li tinteressakom lilkom f'dan il-Kumitat, mod partikolari xi ħut mill-membri tagħkom il-sħubija innovativa uh, eh, dwar il-xuħija attiva dan jagħmel parti mill-Istrateġija Ewropea 2020 il-għan ta' din is-sħubija hija propju sabiex intawlu il-ħajja attiva tal-anzjani tal b'sentejn sal-2020 sabiex iċ-ċittadini Ewropej kunu jistgħu jkollhom ħajja uh, attiva, indipendenti waqt fil-waqt li jkunu qegħdin jixxieħu biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-sistemi tal-kura tas-saħħa li jkunu iktar integrati u sabiex nużaw prodotti li huma innovattivi kif ukoll servizzi innovattivi servizzi innovattivi se jkunu propju il-qofol il ta' suċċess ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu. Dana għandu potenzjal kbir sabiex aħna niffaċċaw l-isfidi tal-popolazzjoni tagħna li qiegħda dejjem tixxieħ. Nista' ngħidilkom illi l-konsultazzjoni inizjali li dwar xanda tkopri din is-ħubija Ehm, attirat madwar 500 kontribut l-istabilità ta' sistemi tal-kura tas saħħa huma hija importanti ħafna peress illi l-popolazzjoni Ewropea qiegħda t u fil fat illi il-flus huma ma' eh, niqsin bħalissa sabiex dawn is-sistemi ikunu Eh, sostenibli irridu nifokaw fuq il-prevenzjoni tal marza biex sabiex dejjem il-persuni jistaw jiexu b'saħħithom aktar fit-tul. Għanna nużaw ir rizorsi li għandna sabiex is-saħħa tal-popolazzjoni tagħna tittejjeb mingħajr ma tiżdied l-ispiża. Għanna nieħdu l-opportunità illi toffrinna l-Ewropa 2020 biex inħarsu il-valuri illi fuqhom hija bbażata l-politika tas-saħħa Ewropea, universalità, aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità, ekwità u solidarieta. Mezz wieħed importanti ta' kif nagħmlu dan huwa li aħna nħeġġu lill istati membri biex jisħqu iktar fuq is-saħħa fil-programmi ta' riforma nazzjonali tagħhom l-appoġġ tal-Parlament fl-indirizzar ta' dawn il-kwistjonijiet merħba bih Sur President, onorevoli membri, jiena konvint illi intom għandkom rwol importanti ħafna xtaqdu biex taraw li xol tal-istituzzjonijiet jibqa dejjem immirat lejn il-beneficju għal-konsumaturi. Għalek jiena jgħat naħdem fil-qrib ma'kom biex nizguraw illi dak kollu li aħna namlu iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar ċittadini tagħna. U issa nistenna biex eh, nisma xantkom xi tajdu intom u ukoll biex inwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Big applause from the committee. Applaus kbir mill-membri tal-komitat biex xi ħaġa li tiġri kuljum meta jitkellem kommissarju. Grazzi Sur eh, Dalli ta' li eh, semmejt inna kbir ta' suġġetti importanti xoħut minnom huma diffiċli, oħrajn hemm iktar konsensus fuq u mod daqstant ikun iktar faċli wieħed jagħmel progress. Ħafna talbiet għal interventi hemm 23 eh, talba għal persuni biex li jixtiequ jitkellmu eh, għal daqs impossibbli li jitkellem kulħadd, ġifieri kull min jitkellem hekk joġobkom mhux iktar minn żewġ minuti sabiex ikunu nistaw nieħdu l-akbar numru ta' mistoqsijiet possibbli. Petlis. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna. Lilek ċandalli tal-kooperazzjoni kif ukoll tal-ħidma tiegħek jiena naħseb illi fil-fatt inti qed illi ħatibda taħdem fuq inizjattiva dwar l-organizzazzjonijiet indipendenti li rappresentaw il-pazjenti. Ġifri aħna nistgħu nimmaġinaw li l-organizzazzjoni li rappresentaw il-pazjenti huma indipendenti mill-kumpaniji tal-farmaceutiċi u naħseb li din hija inizjattiva tajba ħafna mħabba li tista' tkun ta' benefiċċju kbir lill-pazjenti. U aħna nixtiequ nkunu nafu eżattament li ma passi konkreti qegħdin tippjanaw u x'għandna nistennew aħna minn din l-inizjattiva. Mistoqsija oħra li hija f'moħħ ħafna minna u hekk U uh, aħna kif um, hija kif aħna ħa nimxu l qudiem dak għandu x'jaqsam il-kwistjoni tal-ikel. Novel Food and Cloning din l-inizjattiva l-ġdida jiena nixtieq insaqsik eh, dan minħabba li aħna nafu li hemm parti kbira li aħna dwarhom stajna niftemu dwar uh, dawn il-punti li għadhom pendenti fil-negozjati. Iżda għatem ċertu punti li huma marbuta anke mas-settur miftuħ u mas-settur pubbliku. Jiena nixtieq nkun naf eżattament kif ħanimxu hemm xi timetable, kif ħanimxu minn issa qudiem dwar din l-inizjattiva. Ħalli dan li l-suġġett jerġa' jkun fuq il-mejda tad-diskussjoni. Iva, niproponi li niddiskutu kollox minuta u nofs, Linda Kjoġbok. Iva, jina u koll kont sen saqsif dwar il-cloning, għallura nxqin konna xħad jiġri fuq il-cloning, kienem ħafna ejdut li kienem U ħafna lobbying u kol dwar direttiva tal-kosmetiċi, jena nishtiq nkun naf minnaħa tal-Kommissjoni, x'għandkom intenzjoni sabiex tagħmlu. bat dwar il-pakkett tal-iġene tal- tal-ikel aħna għedna illi rridu namlu ċara rridu nżommu fil-fat ispezzjoni għall-laħam aħmar. Maħna nishtiqu li kunem ispezzjoni indipendenti, mux ispezzjoni minnħat tal-kumpaniji. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Fost eh, ħafna mis-suġġetti li semmejt, jina rritni kommenta fuq wieħed Jiena nixtieq nagħmel talba n-num ta' ċittadini ma nafxek il-membri eh, l-oħrajn u mhix bħalna jirċievu ħafna talbiet dwar il- eh, medicini tradizjonali bazati fuq ingredienti tal-pjanti Sibu fuq Twitter, fuq Facebook, minn kollox msemmi fuqhom dawn. Aħna nafu li jem eh, min et jibdija din l-inizjativa ta' ċittadini hija l-direttiva tal-2004 fuq dawn il-medicini Eh, bazati fuq il-prodotti naturali u din issa dawn madwar nofs biljun ċittadin Ewropew se jkollhom mhux se jkollhom iktar aċċess għal dawn il-mediċini li huma dorrijin eh, jeħduhom. Jiena nixtieq nkun naf kif il-Kummissjoni tista' twieġeb għal eh, tħassib ġustifikat min-naħa tal-SMEs Eh, li bħalissa huma maħnuqa eh, bil ir-regolamenti kollha tal-Unjoni Ewropea. Għamnek il-ċittadini eh, iħossu illi ħafna affarijiet li ma jifmuhomx u ma mħasbin irridu nserħom ħafna ċittadini illi għandhom bżonn ta' dawn il-mediċini. Thank you. Um, short question, I hope on... Grazzi ħafna mistoqsija qasira minn tiegħi dwar il-fondi. Aħna fil-konstituenza tagħna għandna numru ta' programmi li huma bbażati fuq Life Plus u l-Kummissarju suġġerixxa li fil-fatt ħajinkludi ċertu strumenti finanzjarji fil-qafas finanzjarju annwali li jmiss. Tislejt inna kjoġbok xa jkunu l-istrumenti finanzjarji u kif inti ħatamel, ippjana u koll il-fondi għal-biodiversita, ningrazzjak. Sur Hassi. Much, Mr. Chairman. Uh, also, I am... Grazzi ħafna. Sur President, jina u koll nishti li nisma il-pjan tal-Kommissjoni dwar il-cloning u novel food xinuma il-pjanijiet tal-Kommissjoni f'dan il-qasam jekk fimsew diġa' hemm leġiżlazzjoni li daħlet fis u għandu jkun hemm għalmenu permess ta' pre-market li dak kollu li ġej mill-annimali fil-fatt jista' jinbih lill-konsumaturi. Kwistjoni oħra għandha x'taqsam ma' narkolepsi u il-tilqim kontra l-influenza tal-ħnieżem, il-swine flu. Kien hemm tlet pajjiżi fil-fatt li nutaw żieda fil-marta fil-marta tan-narkolepsi wara il wara li kien hemm tilqim ta' intensiv kontra l-influenza ta' knizen jiena daqsxejn imħawda mill-rwol tal-Kummissjoni f'dan kollu minħabba li l-Kummissjoni tkun hemmhekk sabiex dejjem tikkalkola kemm hemm riskju Naturalment l-Aġenziji Indipendenti dejjem jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq il-permessi li jinħarġu iżda mbagħad il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni ħarija dwar il-permessi. Iżda naħseb li sissa fil-fatt nistgħu naraw li l-Kummissjoni ma ħarġitx deċiżjoni ġdida fuq eh, l-influenza fuq il-tilqim kontra din il-pandemija. Mikkej fatt li per eżempju l iżvezja waqfet waqqaf dan il-programm ta' tilqim Ningrazzjak ħafna, jgħid il-President. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lilek, sur Kummissarju illi ġejta ek sabiex tħabrilna l-pjanijiet tal-Kummissjoni għas-sena d-dieħla s-sena 2012 t mistoqsijiet li xtaqt n-saqsi, jindi ġa saqsewum kollegi oħrajn, pero jina xtaqt n-saqsi l-kommissarju minħabba il-ju għalenna dwar il-proċess importanti li seħew s-sena li għaddiet u l-lista twila ta' direttivi importanti f'dan il-qasam jiena nixtieq nkun naf xa tagħmlu eżattament f'dak li għandu xieqsam follow-up għal dawk il-kwistjonijiet li ma mhumiex parti minn proċedura ta' kodeċiżjoni. Forsi huma suġġetti li kienu diskussi bħala riżoluzzjonijiet min-naħa tal-Parlament. Xa tagħmel inti sabiex tqis ukoll inizjattivi min-naħa tal-Parlament għas-suġġett fil-qasam tiegħek? Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, prezentajtinna program interessanti ħafna l-2012, meħba bieħ għalix għanna suġġett importanti ħafna x'naħdmu fuqhom għandi mistoqsija wara dik il-problema tal-medjatur li kellna fi Franza u l-istress test u l-informazzjoni motija lil pazjenti Inti għamilt xi proposti wara dawn l-istress test li l-in mill-farmakovigilanza qed titlob iktar trasparenza min-naħa tal propietari tal-IMM proċeduri Ewropej ta' biex dan il-prodott jiġi tirat missu, imma dawn il-proposti kif se, se taplikom xtip ta' strument leġislattiv se tuża fir rigward tal-informazzjoni tal-pazjenti fej edin, fiex wasanna l-proposta qed nistennewa f'Mejju, kemm il-darba kien hemm dewmin ġit posposta ma huwa importanti li aħna nkunu nafu x'se tgħidilna dal-waqt u tista' tgħidilna meta taħseb illi il-proposta se ssir pubblika. Commissioner, you've, you've stated often that... Sur you inti ħafna drabi għat li inti tuħum penserju f'dak li għandu xieqsam il-ħarsin tas saħħa tal-annimali u dan il-fat marbut mal-fat li issa għanna roadmap għal dan il-sujġet aħna nafu li għanna numru ta' proposti konkreti, u għalmenu stennejna li konna numru ta' proposti konkreti, minħabba li sfortunatament rajna li maġġara xejn. Pero forsi tista' tgħidilna inti minnaħa tiegħek x'nistgħu nistennew li ħajħroġ minnaħa tagħkom u eh, il-Kummissarju Kupriano qal li huwa ħajproponi leġislazzjoni sal-aħħar tal- -aħħar tal mandat tal-leġislattiv un bat il-Sinjura Vassilju għalet li ħat għamel dan, iżda ħadd minnhom għamel dan naf li inti ħatejt li hemm bżonn iktar ta' evalwazzjoni t'ampa tiktar iktar rapporti iżda jekk ta' tuħarsa li rapporti li ġejjin naħa tal-Istati Membri dwar l-infurzar, jidher biċċar li għandna bżonn ta' leġiżlazzjoni ġdida u għandna bżonn ta' proposta issa llum qabel ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibdew naħdmu diġà fuq din il-proposta leġislattiva ħalli jkollna regolament illum qabel Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi ħafna lilek sur dalli Jien għandi mistoqsija dwar il-liġi tal-ħarsin tal-annimali. Inti għed li ħat prova toħroġ ukoll b'inizjattiva bi proposta dwar dan is-suġġett. Is-sena diħla u titkellem dwar il fat li prevenzjoni għal mi aħjar mill-kura u dwar il-mediċina għall-annimali. Inti tixtieq żid id-disponibilità ta' din it-tip ta' mediċina jiena nixtieq nsaqsi fuq l-antibiotiċi minħabba li din hija dejjem problema li dejjem qed tiżdied in-nies qed isiru reżistenti għall-antibiotiċi minħabba l-użu eċċessiv ta' dan ta' din it-tip ta' mediċina anke fis-settur agrikolo ġifieri jiena nixtieq nkun naf jekk inti għandekx il-sib li tintroduċi ehm, kontroll iktar strett tal-użu tal-antibiotiċi fis-settur agrikolo. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna sa Teodorus Kulakakis. Grazzi ħafna kummissarju tal-prezentazzjoni minnaħa tiegħek. Jiena nħu kost li inti qiegħed hawnhekk minħabba nixtieq nerġa' niddiskuti is-suġġett tal-antibiotiċi. Issa għandna 400,000 pazjent li qed batu minħabba infezzjoni wara li huma eh, kienu ħadu xi antibiotiċi aħna issa għandna użu eċċessiv tal-antibiotiċi mhux biss fis-settur tal-annimali anke fost il-bnedmi u mhux biss fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea zdanka stati membri li mhumiex anke pajjiżi oħrajn mhumiex stati membri u aħna nafu li sitwazzjoni dejjem sejra l ar Sena wara sena, din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nistennew u aħna lanqas ma nistgħu neskludu l-possibilità illi per pereżempju avveniment bħal maġara Fukushima fil-Ġappun, xi ħaġa li aħna ma stennejniex forsi ma tiġrix fil-ġenerazzjoni tagħna, però hija xi ħaġa hija riskwi potenzjali u inti kif taf nafu li hemm il-prinċipju tas sussidjarjetà, però fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea l-artiklu 168 jgħid li ħafna mill-problemi tas saħħa pubblika għandhom ikunu indirizzati wkoll fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri nixtieq nkun naf inti x'ħadd tipproponi dwar dan. Ringrazzjak Dagmar Kirchbok. Grazzi ħafna u nirringrazzi ħafna lill kummissarju nilqak fostna l-aħħar laqat li aħna kellna kienu xi ftit overshadowed b'suġġetti oħrajn aħna kellna u koll punti oħrajn nixtieq jiena insaqsik x'inhu huma l-pjanijiet tiegħek u nixtieq li tweġibni bl mod konkret. Inti ħad proponi xi ħaġa fuq novel food, ħad proponi xi ħaġa fuq novel food u cloning flimkien jew inkella ħad proponi xi ħaġa b'mod speċifika fuq il-cloning jekk le għid li għalfejn le u għid li wkoll eh, x'possibiltajiet oħra inti għandek fuq l-embryo eh, u affarijiet oħra, nixtieq nkun naf jien jekk inti xa toħroġ Eh, fuq proposta fuq eh, tikketjar anka ta' novel food minħabba illi jiena qed nitkellem bl-Ingliż u mhix ħammur lura eh, biex nitkellem bil-Ġerman nies nixtieq nirreferi għad-direttiva tal-kosmetiċi u nixtieq referi għal dan is-suġġett aħna nafu li l-leġizlazzjoni u l-aħħar emenda li kienet kienet emenda vinkolanti allura nixtieqek illi inti tiċċara illi m'hemmx loopholes il-skadenzi aħna ħanżommu magħhom ningrazzjak. Tajjeb ħafna tkellimt eh, malajr ħafna u żammejt mal-ħin. Korin Depaġ. Grazzi, Sir President. Jena nishti eh, nina għatma dak li għalet il-kollega tijaj Dagmar fuq il-cloning dan huwa suġġett urġenti għalli xem ħafna tħassib fl-Europa minnaħat tal-konsumaturi rridu jkunu jafu jekk dawn mux diġa għedin jikkonsmaw smaw eh, prodotti minn annimali klonati u minn prodotti klonati għal daqstant hemm bżonni li dan il-punt jiġi ċarrat u għanna bżon ta' test. Issa dwar il-GMOs jena bħala rapporter Sur Kommissarju lesta illi nidiskuti miak biex naraw kif nistgħu navanzaw biex nippruvaw naslu malar kemm jista' jkun anke minħabba eh, illi li hemm ir-rapport issa ta' dan il-Kumitat tal-Ambjent eh, ħadd mandu m'għandu dubji dwar l-EFSA imma hemm bżonn ta' evalwazzjoni komplementari Eh, kif għamilna fil-kas tal-pesticidi. Dan wasanni għat-tielet punt. Aħna fiex wasanna fej qegħdin bil-guidelines, bil-linji gwida għal saħħa kif ukoll l-ambjent. Aħna ridna koll namlu progress anke fir-rigward ta' GMOs, grazzi tal-laqa li inti kellek u zammejt fuq dan is-suġġett kif nistgħu namlu progress, kif nistgħu navvanzaw, kif se namlu eh, bil-prinċipju tal-comparative safety assessment u għatandek il-ħsib li t-rivedi eh, il-proċessi ta' fin espert u, u biex ikunem opinjonijiet indipendenti minn min naħa ta' xjenzjati sabiex eh, l-efsa tkun tista' taħdem fil sort Merci beaucoup. Zuppa, Pietikan. Għazzafa, er, signor Pietikan, kieġbok. Iva, ningrazzjak ħafna, jiena nixtieq illi naqbel mal-kollegi dwar il-mistoqsija li saqsew bosta kollegi dwar kwistjoni ta' novel foods u l-cloning, nixtieq nkun naf ukoll dwar il-kwistjoni ta' traceability kif ukoll il-timetable li jintom għadin tippjanaw ħalli bekk aħna nisqu fuq l-urġenza ta' situazzjoni li għanna fl-Ewropa. Tin mistoqsija jekk inti għandek x'pjanijiet li fil-fast fil-fatt tmexxi l qoddim inizjattiva dwar dwar riċetti ta' tabib fuq livell Ewropew ħalli konna riċetti standard. Ingrazzjak. Grazzi ħafna, Kummissarju Dali, nixtieq ringrazzjak ħafna tal-li ġejta hawnhekk għalli tkellemna u nixtieq nirreferi jiena għal diskussjoni li kellna aħna il-ġimgħa li għaddiet fuq il-talba tad DHA li kienet kontroversjali u mikkeja li kellna maġġoranza aħna ma kenniex maġġoranza bizzed biex nwaqfu din it-talba, però din it-talba waslet mhux biss l problema speċifika, sta l-problema ta' natura ġenerali dwar ir-reklamar u jiena ktibt l itra li spiegajt l itħassib tiegħi fija iżda jina nixtieq nkun naf inti x'passi lest illi tieħu sabiex inti tiskura li l-leġiżlazzjoni tkun implementata kif suppost minħabba li aħna nafu illi ħafna suġġetti inkluż l-informazzjoni dwar prodotti tal likel nafu illi hemm bosta informazzjoni li qed tidħol minnħata lobbyists u l-NGOs ma jistawx ikkompetu nixtiew nkunu nafu inti xa tagħmel ħalli naraw li leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun fl-aħjar interess tat-tfal tagħna u mhux fl-interess tal-produtturi. Ningrazzjak. Andreas Pereirossa. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi ħafna, Kommissarju xiftit mill mistoqsijiet li jina xtaqt insaqsi, diġa saqsawm il-kollega, din raġuni nishtiq li jina nitkellem fuq tħassib tijaj. U eh, aħna nafu illi il-membri ta' dan il-bord jistaw jkunu kandidati għal diretturi, però naħseb Ma taħsibx inti li kun tajjeb li konna regola f'dak li għandu x'jaqsam it-trasparenza ħalli namlu għapaj possibli li il-membri li għedin fuq selection board ne jkunx jistaw jazlu li l-għom infusu. Għanfad l-na toħra nista? Mela, l-għom bat nġbu kollox fl-imkien. Is-sur Buzzoj. Grazzi ħafna nixtieq ngħid proset il-Kummissarju Dalli għall-impenni li huwa ħamx biss fil-qasam tal-saħħa pubblika iżda fanka fil-qasam tal-prodotti tal-ikelin għandi żewġ mistoqsijiet, waħda minnhom kien diġà mistoqsija mill-kollegi. L-ewwel qed jiena nixtieq nkun naf iktar dettalji dwar l-inizjattiva ta' ta' communicable disease li inti diġa semmejt issa minħabba li dan huwa diġa fil-programm tiegħek forsi inti tista' tina aktar dettalji. Nixtieq inti ngħidlek prosit ukoll tal minħabba li inti qed li les li tagħmel ir-reviżjoni tal- ta' bosta direttivi u jina naħseb illi jekk fil-fat f'xi stati membri dawn it-testijiet kliniċi mixin tajjeb xorta waħda hemm problemi f'dak li għandu x'jaqsam testijiet multinazzjonali minħabba li l-ewwel qabel kollox il-proċeduri ta' testijiet u evalwazzjoni. Mhumiex qed dejjem qegħdin jimxu tajjeb, nixtieq nkun naf eżattament inti x'qed tipproponi bħala t-tip li għandu jkun introdott u għandi wkoll kumment ieħor Minħabba jien bħal kollega Grosset nixtieq nkun naf kif inti beħsibek jissolvi din il-problema li għandna bid-direttiva li għadha mhijiex approvata ringrazzjak. Tak så mikke, jo tenke... Grazzi ħafna. Fiħdan l-Unjoni Ewropea naħseb illi għandna proibuzzjoni fuq il betta ta' illi għandhom kontenutoli ta' diossina iżda il-Finlandja u Renju jitem esenzjoni u fil finlandu u l-Svezja u kol wieħed jista' ibbieħ ħut mill-Bahar Baltiku li għandu livell li ta' diossina. Issa, saru xi sforzi biex dan kollu jiġi estis u l-Kummissjoni qiegħda tgħid li tista' tilqa proposta dan it-tip iżda hemm kondizzjonijiet li japplikaw żewġ kondizzjonijiet. Konsumaturi jridu jiġu marfa illi għandhom ir-riskju eh, illi jikkonsmaw wis diossina u allura irridu ngħidulhom ehm, eh, kemm id-diossina hija ta' periklu. Minkejja dan, eluf ta' tfal, eluf ta' trabi li għadhom ma tweldux huma sposti għad-diossina u minkejja il-proibizzjoni dan il ħute jiġi esportat u nafu illi diversi uh, kilo ta' eh, ħut eh, u kol ġi esportat lejn Franza iġefiri. Um, Kifini il situazzjoni b'razzjoni tal-proibizzjoni uh, fil-Svezja? Grazzi, Suk Shitter. I just first ask you, can Għax xtaq tinsaqsik jek tikkonferma jek għandix eżenzjonijiet, nuqqasijiet, dwar il projbizjonijiet eh, għal dak li għandu x'jaqsam eh, tiġiġ li jitrabbew għal bajt baton ki għal dak li għandu x'jaqsam il-direttiva tal-kosmetiċi. Hemm xi eh, nuqqasijiet hemmhekk hemm skadenzi fissiv issa għal dak li għandu x'jaqsam l-ikel. Ehm, hawnhekk um, għandna l-industrija nukleari illi ovvjament b'xi mod għandha involviment ma l-ikel tagħna u allura f'dan il-każ għandna jkollna is-seta tal kodiċizjoni Allora wieħed jista' jbiddel il-bażi legali għal din il-proposta issa trasport tal-annimali tafu l-persuni tiegħi 27 stati membri li palissa qegħdin jiksru din il-ħaġa forsi l-eċċezzjoni ta' Malta iżda kullħat qed jikser dan ir-regolament u allura tista' tiżgura li dan qed jiġi mwettaq kif suppost. Thank you. I don't know whether your son was fully agreeing with you or <laughs> what was... Naqbel Iva u kol ma l kommenti ta' tifel u kol Iva ħadna l-messagġ. Kollega Xnera ġissa. Dank, der President, Herr Kommissar. Äh, Grazie ħafna, L-istrateġija tas-saħħa naħseb kienet implementata tajjeb ħafna u waslet ta' riżultati tajbin il-Kummissjoni iżda fadlila komunikazzjoni importanti ħafna dwar l-istrateġija nixtieq nsaqsik jekk inti għandek xi aħbar dwar u tista' xi ta' informazzjoni dwar dan. Ħaġoħra li dejjem taffetwana hija l-ispejjeż tal- kontrolli amministrativi, jiena naħseb kontrolli uffiċjali wkoll. Jiena naħseb li importanti ħafna fil-fatt li konna regolament mill-iktar fis possibbli ħalli bekk inneħħu dan id-distorzjoni ta' kompetizzjoni. Issa aħna nafu illi inti trixti eh, fil-fatt taħdem iktar fuq il fuq bosta pakketti importanti ħafna f'dan il-qasam u għallura jiena nixtieq nkun nafu ukoll dwar ċertu Eh, xinu għal-pjan tal-Komissjoni dwar dan il-lum, naħseb il-lum tkellimna kemm huwa diffiċli li aħna nirregolaw dawn il-punti. Hemm min jagħti tort lill-annimali, hemm min jagħti tort lill-bnedmin. U naħseb li hemm bżonn ta' iktar ċarezza rridu nkunu nafu aħna x'inhi situazzjoni, sitwazzjoni minħabba li nkellek ma jkollniex l-informazzjoni tajba nistgħu nħidu deċiżjonijiet żbaljati u parti u punti ħorwa ta' ta' diossina, l-element ta' diossina maħna nixtiequ li nittassjaw il-flussi e, ta' produzzjoni, li prodotti li huma e, manufatturati u nixtiequ nkun naf inti e, fiex wasaltu ħatakom dwar dan, grazzi. Thank you very much. Ulla Garsenis, grazzi. Kommissarju, kien hemm skandli fl-EFSA u dan ovvjament eh, b'xi mod tefa' daw li fuq xogħla u kol smajna hawnhekk illi rridu ovvjament insaħħu eh, s-sitwazzjoni. Kellna wkoll skandu ieħor fid-DMA u problema tqajjem mill-ex direttur brabta mal-industrija farmakoloġika. U qegħdin jgħidu li ċerti kandidati huma parti minn din is-sistema allura hemm problemi Illi qed jaffettwaw is-saħħa tagħna u li qed jaffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura se nagħmlu kif se naraw li din l-aġenzija taħdem kif suppost. Issa mistoqsija oħra dwar il-Ġappun. 12 minn 46 prefettura għedin jittestjaw ikel qabel ma dan jintbat lejl Ewropa minħabba e, e, tip ta' inċident li kienem. Dan it-test se jittieħed ukoll minn e, postijiet ta' ikel li ġej minn prefetturi oħrajn. Issa l-aħħar mistoqsija mill-kollega Prodi. Grazzi President, grazzi Sur Kommissarju. Qabel xejn jiena wkoll xtaqt inqajjem il-problema tal-mart resistenti għal farmakoloġija u se tagħmel kummissjoni dwar l-inċentiva għal riċerka u l-iżvilupp ta' antibiotiċi ġodda. Punt ieħor issa. Dwar it-tabak. Inti sħaqt il-perikolu, kem dan huwa perikolus, iżda ovvjament dan huwa wkoll perikolus ħafna meta wieħed ukoll jieħu nnifsu mit-tabak u allura. Iġveri l-mod kif it-tabak qed jittieħed, pereżempju anki li wieħed jieħu it-tabak minn taħt l sin Umbat nafu kol li għanna aktar aktar allerġiji u għalek il-bżon illi e, eh, neamlu monitoraċ ta' sistema monetarja. Ġifiri, hemm xi ħaġa illi l komissjoni bessiba tejji fuq dana kollu, grazzi. Vittorio Prodi hat gefragt, äh, wie das ist, wenn man den Tabak. Vittorio Prodi saqsilek saqsik koll dwar it-tabak u meta fil-kas tabak illi tpoġġi taħt il-sinek, pereżempju, aħna nafu illi hemm tip ta' tabak differenti u Fil-fat aħna nafu fejn u 2006 diġà nedejna direttiva u fis-sena 2009 inti tixtieq xtaqt li tistabilixxi il-limiti il-valuri tal-limiti sas-sena 2011 nixtieq nkun naf jiena jekk hux ġejja xi ħaġa Sur komissarju għandek ħafna mistoqsijiet xi twieġeb. Nittama li jirnexxilek twieġeb kollox naħseb li kien interessanti ħafna għalik li tisma tħassib tal-membri. Jek joġbok. Uh, Fil-fat, Iva, kien interessanti ħafna. Meta jina smajt il-dawn il femit kolla differenti, nassigurakom illi dan it-tip ta' diskussjoni tejna tassew sabiex norjentaw ruħna bil-prioritajiet tal-Parlament. Għalix tassew nistaw naraw x'qed eh, jaħseb il-Parlament x'inhuma il-prioritajiet illi huma jixtiequ jaraw illi aħna nitrattaw fil-programmi ta' twetti li aħna suppost qed naħdmu fuqhom. Jiena nifirħilkom ukoll għad dixxiplina ta'kom kif ukoll lilek sur President li żammejt tant disciplina fuq il-ħin għad-dispożizzjoni tal-kellima. Mela, jiena se nipprova nikkummenta fuq il-kwistjonijiet li tqajmu L-ewwel, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti budget għal dak li għandu x'jaqsam l-indipendenza. Aħna hawnhekk kif eh, se nitrattaw il-kwistjoni biex ikonna indipendenza tal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandna wkoll organizzazzjoni tal-konsumaturi. l istess waqt, nżommu Eh, limiti stretti fuq l-allokazzjonijiet tal-budgets illi aħna ovvjament dejjem irridu nżommu u dimajnejna. U dina fil-fatt hija problema kbira. Aħna kif eh, wet eh, fis-smieħ tiegħi kif fakkarni Peter jina kont semmejt li se naħsbu f'modi ġodda ta' kif aħna nistaw naraw kif il-finanzjament jistaw jimxu lejn dawn l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti minar ma jdajfu l-indipendenza tagħhom. U aħna konna qegħdin nanalizzaw din is-sitwazzjoni hemm kwistjonijiet ovvjament Għar ir-regolamenti finanzjari li aħna għanna fiħdan l-istituzzjonijiet li Ovvjament edin eh, nanalizzaw kifet. Iżda mhix sitwazzjoni faċli għaliex jekk irridu niżguraw illi ma jkunx eh, sussidji kummerċjali għal dawn l-organizzazzjonijiet dan jfisser illi rridu nżidu sostanzjalment il-budgets tagħna. U dina ma tidirx li hija ġappjanata, iżda qegħdin xorta waħda naraw kif forsi nistgħu noħolqu xi tip ta' fondi anki jekk il-fondi jiġu minn eh, sorsi privati, forsi mbagħad ikun hemm xi tip ta' filter bejn eh, min qed il flus u min qed jirċievi l-flus. Hawnhekk nista' nara li aħna nistgħu nieħdu azzjoni biex nirremedjaw din is-sitwazzjoni kemm xejn skomda. Umbagħad punt ieħor dwar li kell ġdid u l-cloning, hawnhekk nassigurakom li jien għandi sens ta' urġenza fuq dan il-punt jina naħseb il kredibilità tagħna ġifieri tal-istituzzjonijiet Ewropej, il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea eh, tiddependi fuq eh, azzjon li tittieħed mingħajr dewmin. Aħna tlifna, li ħajja ma jgħidux tlifna, ejja ngħidu li sospendejna riviżjoni fuq din id-direttiva tal-ikel ġdid illi kienet xi ħaġa tajba ħafna l-Ewropa u xi ħaġa li eh, qegħdin naqblu twara. Jiena nemmen illi aħna wkoll ma rnexxinniex inżidu ir-regolamentazzjoni tagħna dwar il-cloning tal-annimali. Allura minn hawn il-fejn se nimxu. Jiena nixtieq nippreżenta malajr kemm jista' jkun pakkett ġdid ta' leġislazzjoni fuq id-direttiva ta' l-ikel il-ġdid kif ukoll nibdew naħdmu kif jiena wett waqt il-laqa tal-konċiljazzjoni billi nipprezenta proposta leġislattiva fiħdan eh, żmien limitat li aħna diskutejna eh, xaġa li diskutejna waqt il-konċiljazzjoni dwar dan is-suġġett tal-cloning iżda nixtieq naħdem u kol fuq eh, id-direzzjoni li se nieħdu flimkien ma'kom. Jina għat l-istess ħaġa dal-ħodu fl-qat tal komitati jħor nixtieq naħdem flimkien mal-parlament biex niżgura illi aħna se nimxu f'direzzjoni illi twassal għal soluzzjoni bla dawmin għal situazzjoni. Jina ma nishtiqx illi eh, xaħat jissuspetta li aħna edin nipprovaw naħarbu l-kwistjoni tal-cloning billi aħna eh, nimxu l-qoddim fuq il-kwistjoni tal-ikel ġdid. Le, l-intenzjoni tagħna hija illi għandna d-direttiva tal-ikel ġdid bilna dwar din id-direttiva ħasra li mhux qed natwaw dana kollu. Ejja allura namlu impenn eh, sħiħ u jiena nista fil-fat nimpenja ruħi fuq kif nistaw nimxu fuq il-kwissjoni tal-cloning. Allora ejjew nitkellmu dwar dan il-punt u naraw flimkien kif nistaw nimxu l-qoddim. Iżda nixtieq illi dana kollu ehm, jiġi fit-tmimu sal-aħħar din is-sena għaliex nixtieq tassew illi nieħdu azzjoni minn dawmin għaliex ovvjament għanna mpen maċ ta' dini tagħna li nagħmlu hekk. Issa dwar direttiva tal-kosmetiċi, l-iskadenzi, u dwar it-tiġiġ u l-gadġeġ, etc. Naseb xaħġa illi tassew jeħtieġ illi rridu nenfasizzaw hawnhekk huwa illi l-iskadenzi u l-perjodi ta' tranzizzjoni qegħdin hemmhekk sabiex aħna nonorawhom nirrispettawhom. Jiena naħseb li dan għandu japplika fuq għal kullin kotib ta' leġislazzjoni li aħna nfasslu, għal xek nibqaw aħna nipposponu l-iskadenzi tagħna. Aħna se nitilfu l-kredibilità tal leġislazzjoni li aħna nipproponu. Dan japplika wkoll għal leġislazzjoni dwar il-medicinali tal-ħxejjex. Ejja nibdew minn dan il-punt għammek kena tranzizjoni, periodu ta' tranzizjoni ta' seba snin, fejn il-produtturi kollha ta' dawn il-medicinali mill-ħxejjex kellhom il-possibilità illi jirreġistraw il-prodotti tagħhom. U s-sistema ta' reġistrazzjoni u l-proċess dawna saru eħfef Jiġifieri il-leġislazzjoni wkoll konsidrat dan il-qasam mediċinali tradizzjonali illi ilhom jintużaw l-aktar minn 30 sena dawn jistgħu jiġu reġistrati mingħajr valutazzjonijiet separati. Issa l-problema hi illi ħafna minn dawk li ma neffetturaw dawn il-mediċini fl-aħħar moment indunaw illi ma reġistrawx ma ħadux azzjoni u allura rridu li kunem posponiment tal-iskadenza u dina mish aċċettabli. Jina naħseb issa li eh, eh, eh, aħna mxejna l-qoddim, fil-fat l-iskadenza għal-qed fl-ewwel ta' April u hekk għandu jkun. Issa, dwar is-settur tal-kosmetiċi, aħna se nwettqu dak li l-leġislazzjoni qiegħda tgħidilna li għandna nagħmlu. Il-leġislazzjoni tajt illi diġà hemm proibizzjoni ta' testijiet li kif tafu qiegħda fis se jkun hemm proibizzjoni tal-marketing fi żmien ftit xhur ikolli ngħid, iżda l-Kummissjoni eh, ġiet mitluba mill-leġislazzjoni mill-Parlament illi tħejji rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tal-proċeduri u proċessi ta' testijiet biex eh, ngħidu lill-Parlament u lill-Kunsill x'inhi s sitwazzjoni dwar l-alternattivi li nstabu. Bħalissa aħna qegħdin naħdmu fuq dan il-punt u se nkunu qegħdin nippreżentaw dan il-rapport kif huwa mitluk mill-leġislazzjoni. Ovvjament imbagħad din hija xi ħaġa li se nippreżentaw ukoll lill-Parlament u lill-Kunsil kifet għal valutazzjoni tagħhom. Issa dwar il-gadgets. Minn ġdid jiena insistejt darbtejn fil-Kunsil illi jiena minix sentawwal l-iskadenza. Iżda, mill-ġdid, Jiena ħajkolli naqsam ma'kom il-ħsibiet tiegħi u tħassib tiegħi dwar dan jiena wkoll tlaqt lill kunsil sabiex jatuni it-tarif dwar l-status tal-konformità ma' dan ir-regolament. U jiena din il-ħaġa milta darbtejn sissa din is-sena. Sissa tmien pajjiżi għadhom ma tawniex it-tarif dwar l-status tal-konformita fil-reġun tagħhom. Issa fil-Kumitat tal-Agri kif tistaw timmaġinaw, eh, jiena ġejt bombardijat mill-mistoqsijiet u eh, xinu l-pjan B u t-tilom jina ħafna pjanijiet alternattivi iżda kwalinkwa pjan li nażlu eh, irid ikun pjan bażi tal-fatti u fuq ir-realtajiet illi se niffaċċaw fl-Ewropa. Oh, that uh, there could be a possibility. Nafu, jista' jkun hemm possibilità ta' madwar 85 miljon bajt kuljum illi ma jkunux ta' ma l-leġislazzjoni. 85 miljon bajta kuljum. Li għandhom issu jiġu konsmati u jiġu prodotti mit-tiġiġ li dawn ovvjament jiklu l-alf. U dan ovvjament jiddependi fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu. U dawn ovvjament jista' jkollu implikazzjonijiet konsiderevoli. Iżda jrid ikun hemm mbagħad baziku bażiku hawnhekk dawk il-pajjiżi u bdiewa li huma f'konformità ma' leġislazzjoni m'għandniex niddiskriminaw kontrihom billi huma jkollhom kompetizzjoni mhux ġusta minn dawk illi mhumiex qed jimxu skont il-leġislazzjoni. U allura bħalissa jiena qiegħed nipprova niġbor l-aħħar elementi tal-leġislazzjoni biex bekk aħna nkunu nistgħu tassew naraw l-istampa sħiħa u naraw eh, l-effetti tad-deċiżjonijiet li aħna se nieħdu u mbagħad jien ovvjament se niġi hawnhekk u ddimkom u niprezentalkom is-suġġerimenti għal dak li aħna suppost inkunu qegħdin nagħmlu. Issa, dwar narkolepsija bħalissa. Tuna darba ħna niġu notifikati minn dawn is-sejbiet, speċjalment mill-Iżvezja u Finlandja jidirli. li Franza wkoll eh, rati li kien hemm xi każijiet, aħna tlabna l-ECDC u fil-fat l ECDC bħalissa qegħdin eh, jaħdmu fuq valutazzjoni ta' riskju dwar dawn l-inċidenti. Emma u eh, qed tinvestiga s-sitwazzjoni jiġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet illi qegħdin jaħdmu fuq il-kwistjoni u qegħdin nistennew il-valutazzjoni tagħhom. Issa dwar eh, mediator Din hija problema ma' awtoritajiet eh, nazzjonali ġifir fejn jitlu l-autorizzazzjoni tal-medicinali. Din hija storja illi jiena segwejt U fl-aħħar laqa tal-Kunsil kenna diskussjoni mal-Ministru Franċis ukoll illi preżenta s-sitwazzjoni ta' Franza f'dan il-każ eh, li l kunsil Meta jina smajt war mediator, jiena tajt istruzzjonijiet lis servizz tiegħi sabiex huma jagħmlu stress test fuq il-leġislazzjoni farmakovigilanza, leġislazzjoni ta' farmakovigilanza, jekk din il-leġislazzjoni ġdida jiena saqsejt, li kieku din kienet fisseħ, eh, din il-kwistjoni kienet ehm, tiġri, ġifir aħna analizzajna s-situazzjoni u fil-fat sibna li hemm tliet kwistjonijiet li jeħtieġu eh, illi aħna nidu azzjoni dwarhom. tlet kwistjonijiet li jina semmejt eh, li jeħtieġ l-innovazzjoni fuqhom biex niżguraw illi aħna dejjem ikonna proċedura Ewropea f'każ ta' irtirar nazzjonali biex ninsistu illi dan irid ikun il-każ kolinkwa situazzjoni. Umbat, obbligazzjoni għall-industrija illi tistqar ir-raġunijiet għall-irtirar. Il-problema f'dan il-każ kienu dawn l-irtirar każijiet ta' rtirar volontarji minn dawn il-pajjiżi kifet. E, dawn kienu azzjonijiet volontarji. U aħna issa qegħdin nitolbu illi leġislazzjoni tagħna tinkludi obbligazzjoni fuq l-industrija illi jispjegaw għalfejn qegħdin jirtiraw mediċina f'każ li qegħdin jagħmlu hekk fuq, fuq uh, volontarjament. Imbagħad għandna l-pubblikazzjoni wkoll tal-lista ta' mediċinali illi se jkollhom monitoraġġ post-marketing. U allura aħna nemmnu illi il-publikazzjoni ta' lista u dana suġġett għal post-marketing monitoring. Eh, din hija xi ħaġa li settorina kif x'inhi situazzjoni sitwazzjoni b'dawn it-tip ta' tibdiliet se nkunu qegħdin insaħħu il leġislazzjoni tagħna aktar u nittama illi każ bħal dan ma jirġa iseħħ. Issa dwar l-informazzjoni għal eh, pazjenti. Nistaw najdu illi Il-proposta tagħna hija eh, fil-fażi ta' proċedura fil-Kummissjoni nittamaw illi se nkunu qegħdin u mbagħad nilħu l-iskadenza ta' Mejju dwar għal pubblikazzjoni. Naħseb il-Parlament għamel xogħol tajjeb ħafna dwar din il-kwistjoni u aħna edin naqblu ħafna mal-parlament u taraw illi il-proposta tagħna ovvjament mus tkun eżattament <laughs> dik tal-parlament iżda se jkun jixxiħab ħafna il-pożizzjoni tal-parlament. Issa l-benessri tal-annimali aħna se nresqu proposti din is-sena biex insaħħu ir-reġim tagħna tal-benessri tal-annimali u dana u kol se jinkludi il-trasport Fil-fatt, Il-rapport eh, ġi uh, għal diversi uh, eh, xur biex bekk ikonna bizzejed data informazzjoni uh, biex ikonna studju speċifiku illi jisir minn kontrattur estern u li dar jirrit jitwetta sal ewwel tliet xhur tal-2011. Jiġifieri dan huwa xogħol li għaddej bħalissa u li ovvjament edin insegwu b'attenzjoni sħiħa. L-antibiotiċi issa għanna task force hawnhekk ma l-ECDC kif ukoll għanna l-partiċipazzjoni tal-Istati Uniti sabiex naraw x'direzzjoni għanna nieħdu fuq din il-kwistjoni. Din hija kwistjoni ta' priorità għalina wkoll. u se niżviluppaw strateġija ġdida għal Novembru 2011. Naqbel ukoll magħkom illi jeħtieġ illi konna aktar riċerka u li insaħħu riċerka dan il-qasam għal xiti konna alternativi għal medicinali antibiotiċi li għanna bħalissa, iżda minnaħa l-oħra jeħtieġ li nkunu stretti ħafna fuq l-użu ta' din il-medicina, specialment fil-qasam tal-bidja. Nafu li rridu nkunu attenti ħafna għall-abbuż ta' l-użu ta' din il-medicina fl-alf tal-annimali jew fil tilqin tal-annimali. Issa, dwar il-pakket tal-iġene. Se revizjoni kifet dwar dan il-pakket u dana proċedura ta' kodeċizjoni, il-Kummissjoni se se toħroġ, anzi il-rapport tal-2009 tal-Kummissjoni dwar dan il-pakket saħa eh, soddisfazzjon tal-autoritajiet kompetenti u negozjanti li operaw fis-settur. Mux se jkun hemm xi bidliet eh, fundamentali f'dan il-pakket iżda l-an ta' reviżjoni huwa illi narmonizzaw l-implementazzjoni ta' ċerti definizzjonijiet ta' laħmijiet, namlu dispożizzjonijiet għal miżuri ta' tranzizzjoni, għanna u koll revizjoni ta' spezzjonijiet tal-laħam u xie elementi dawn l ispezzjonijiet u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ġenerali skont it-Tratat tal-Lisbona. Minn barra dan naqblu ma dak li intqal minn Linda ir-responsabilità ta' spezzjoni tal-laħam għandha tibqa' fiħdan l-awtoritajiet pubbliċi u hemmhekk qed naqblu. Sejtuna u kol dwar it-teddidi ta' s-saxħa u inizjattivi fuq dan il-punt. Diskutajna dan il-punt eh, one of sinar ma' servizz eh, tiegħi dwar kif għanna nimxu l-qoddim fuq din il-kustjoni. Aħna Qegħdin ikkonsidraw proposta leġislattiva sa l-aħħar ta' din is-sena din se tiġi preżentata u se jkun obbligatorju għall-istati membri jew se nipproponu illi jkun obbligatorju għall-istati membri illi jkollhom pjan ta' tħejjija għaliex sissa din hija xi ħaġa volontarja u allura naħseb li huwa tassew importanti illi din tkun obbligazzjoni fuq l-istati membri. Imbagħad il-Kumitat ta' sigurtà tas-Saħħa hija xi ħaġa li trid tiġi formalizzata. Eh, kenna arranġamenti informali għadhom l-aħħar snin u naħseb issa eh, tallimna l-lezzjoni faxar snin u allura issa rridu nifformalizzaw dan il-Kumitat ta' Sigurtà tas-Saħħa. Tinsewx meta nitkellmu dwar it-teddidiet għas-saħħa il-punt l-aktar dajjef huwa e, totali nifsu. ġifir jek inti għandek punt dajjef ħafna fil-katina kollha, allura dak jurik kemm il-katina hija b'saħħitha. U allura hija tassew u tassew importanti li konna din il-viġilanza li hija xi ħaġa li trid e, e, trid issir faqda mal-sistema kollha. U allura irrid ikollna tweġiba koordinata fuq il-livell Ewropew dina mish eh, kwistjoni eh, ġifiri li SCTC mux se tiħu xsib din il-ħaġa sa se tikkordina l-azzjoni u mbagħad il-valutazzjoni tar-riskju tibqa' fuq livell tal-istat membru. Iżda jeħtieġ li nibdew norganizzaw ruħna aħjar dwar ċerti teddidiet li jistgħu jeżistu dwar il-reġistru tal-annimali domestiċi. Ma nix edin nikkonsidraw reġistru ta' dan it-tip, iżda nixtieq infakkarkom illi hemm passaport għall-annimali domestiċi. U naħseb illi aħna hemmhekk koperti dwar dan il-punt il-GMOs issa. Jiena nifhem li dalodu futajtu dwar ir-rapport ta' Sinjura Lapage jina se ovvjament se nikkonsidra il deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kumitat Envi jiena bo ġenerali li qed nipprova nagħmel fuq din il-kwistjoni hija li nipprova illi nikkonsulta il partiti interessati biex huma jħossuhom komdi proċedura ta' autorizzazzjoni li nistgħu nippreżentaw. Kif tafu? Jiena eh, konsidrajt il-proposti li ħarġhom mill-lefsa xi xurilu u jiena ippreżentajthom għal konsiderazzjoni ta' kulħadd. Kelli żewġ seminars tajbin ħafna dwar dan il-punt. Aħna stidilna politiċi, kif ukoll xjenzjati u kien hemm diskussjoni tajba ħafna u qed nippjana erba seminar oħra u aħna se nittrattaw suġġetti pal indipendenza kif jintażlu l-panels, eh, nitkellmu dwar il-monitoraġġ, disponibilità ta' data għal kulħadd Ġifiri, il-kwistjoni tal-konfidenzjalità tkun ristretta kemm jista' jkun biex ikun hemm revizjoni eh, reviżjoni indipendenti u aħna qegħdin nippruvaw niġbru il-kontribuzzjonijiet ta' kuljum f'dan il-proċess. Jiena nixtieq nispiċċa f'sitwazzjoni fejn ikolli sistema, nux senaj kulħadd, imma sistema fejn il-maġġoranza ikunu fiduċużi li aħna qegħdin inwettqu l-aħjar eh, sistema fejn jitlu proċeduri ta' sigurtà, eċetera. U hawnhekk nista' nikkummenta wkoll fuq l-EFSA. Irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar skandli għaliex skandlu għalija wa skandlu iżda kwistjonijiet oħra u għem li fil-fatt li irridu nittrattaw. L-eżempju ta' Ema, per eżempju, emmek għanna avveniment eh, preokupanti ħafna is-sitwazzjoni ta' l-ex eżekuttiv ta' Emma xi ħaġa li eh, tassew eh, inkwetatni lili personalment. Iva, xi ħaġa li inkwetatni ħafna lili u jiena ħdimt flimkien mas servizzi tiegħi sabiex ninvestigaw is-sitwazzjoni. Iżda tridu tifmu punt hawnhekk. Dawn l-organizzazzjonijiet huma indipendenti fihom infushom. Jiena bħala kummissarju ma nistax nobligom lil eh, anzi nobliga l-boards ta' dawn l-organizzazzjonijiet EFSA u EMA sabiex jieħdu pożizzjoni. Dawn huma indipendenti kifet. Jiena ma nistax inġelhom jażlu persuna biex ikun iċ-chairperson ta' organizzazzjoni jew chief executive eh, biex imexxu l-organizzazzjoni ma nistax jiena inġijalhom kifet jagħmlu din il-ħaġa l-għażla xi tkun fidejhom. Ħafna deċiżjoni li jittieħdu eh, nista' ngħid eh, huma deċiżjoni li mhux bil-fors naqblu dwarhom iżda huma indipendenti u għandhom ikunu indipendenti iżda min-naħa l-oħra. Jina nemmen illi issa wasal il-waqt li namlu revizjoni dwar il-governanza ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Nista' ngħidilkom ukoll illi jiena ressaq xi suġġerimenti l kollega tiegħi il-Komissarju Sefcovic illi jittratta eh, dan l-aspett ta' ta' dawn l-organizzazzjonijiet, jiġifieri x'tipi ta' tibdiliet jiena nixtieq nara sabiex insaħħu l-indipendenza u l-accountability. U għalek nittama illi aħna se nkunu nimxu, se nkunu mixin f'din id-direzzjoni biex bekk aħna ntejbu s-situazzjoni. Semmejna u koll il-kwistjoni ta' min se jkun il-Chief Executive il-ġdid ta' emma. Jena, kifet, fidejom illi jiddeċidu, hemm diversi persuni illi applikaw għal pożizzjoni dawn għaddew minn proċess ta' intervisti huma ovvjament bati ikollhom eh, lista u appażi ta' din il-lista din il short list huma jiddeċidu. Oh, rridu naraw mbagħad se jkun ir-riżultat. Iżda hemm regoli bħalissa allura lema hija koperta mill-regoli esistenti. U li rridu niżguraw huwa li dawn ir-regoli jiġu segwiti u jekk qegħdin isegwu ir-regoli, anke jekk id-deċiżjoni hija xi ħaġa li hija importanti għalina, xorta waħda ma nistgħu nagħmlu xejn dwar dan. Jiena ma nistax nagħmel veto fuq deċiżjoni illi tkun ittieħdet mill-bord ta' lema. Għaldaqstant aħna din namlu pressjoni biex naraw eh, xtip ta' governanza triġi f'organizzazzjonijiet ta' dan it-tip. Fuq il-testijiet kliniċi xirridu ntejbu hawnhekk jiena naħseb illi hemm ħafna illi jista' jitjieb. Għandna direttiva rajnija taħdem u rajna l-elementi pozittivi taħħa għaliex hemm iktar uh, sikurezza għal dawn għal pazjenti l-etika s-saħħet ukoll Imma mill-banda l-oħra rajna x'inhuma id-djufijiet mod partikolari fl-istrutturi tal-implementazzjoni, tal-rapportar, u l-mod kif ċertu organizzazzjonijiet sabuwa diffiċli ħafna li għaddu minn din il-proċedura minn ma jitolbu lajnuna ta' l-industrija u din hija xi ħaġa li aħna ma nixtiequwiex. Għandaq santi jekk aħna nistaw b'xi mod inħaffu il-proċeduri nkunu qegħdin namlu ħafna ġid il-kulħadd. Livelli ta' radioattività kif għattilkom il-President Barroso sal ġumali għaddit stess għal illi aħna se nirrevedu il-livelli tal-radioattività fuq il-, -radioattività, fu il Issa, fejn kemm rridu jkunu oljien? Ta' ovvjament issa dawn qegħdin qed jieħdu ħsibhom il-fera u il tal- eh, nukleari tal-organizzazzjoni tagħna x'għandna nagħmlu għandna nirrevedu jew nbidlu l-bażi legali naraw. Dinja xi ħaġa li aħna nistgħu niddiskutuha Madana kollu ebżon l-ewel qabel kollox ikonna arfin espert fuq it-teknoloġija nukleari Umbat l-impatt uh, xjentifiku fuq li kell nemmen illi eh, għanna nkunu involuti fiħu fil-fat aħna involuti fiħ, aħna involuti fit teħita ta' deċiżjonijiet ta' dan it-tip. Dwar il-diossina Jina naħseb illi dak l-inċident ta' diossina li seħ fil-Ġermanja uh, eh, li li serraħ li moħħi u jgħid li l-sistema li għanna aħna taħdem ebda leġislazzjoni illi aħna infaslu se garantixxi illi mhux se jkun hemm xi ħadd illi jipprova jaħrab minna s-sistema li aħna noħolqu. Madana kollu meta jiġri xi ħaġa hekk, xorta waħda is-sistema taħdem għaliex aħna nindunaw li jkun hemm xi ħadd li rnexxielu jaħrab mis-sistema. Din hija xi ħaġa li għandha lilna tqawwilna qalbna, iva hemm tibdi li rridu nagħmlu, aħna ddiskutejna dawn il-bidliet mal-Gvern Ġermaniż, iddiskutejnihom anki fil-Kunsill u qegħdin nagħmlu progress u nimxu lejn l-implementazzjoni ta' dak li aħna nemnu għandu jkun implementat Issa dwar il-claim tad DHA. Issa, għamnek għanna deċizjoni tal-parlament. U id-deċizjoni tal-parlament aħna irridu insegwuha. Issa, dwar il-claims. Aħna x'sejkonna l-qalbna l-interess ta' ċittadini tagħna jew l-interess tal-kumpaniji. Aħna għandna l-qalbna l-interess ta' ċittadini. Meta nitkellmu dwar claims, il-claims eh, għat żgħir ħafna minnhom ġew approvati, ġifieri EFSA ħadd ma jista' jgħid illi eh, EFSA taqbes iktar għall-industrija, dan mhux minnu il- uh, propju l-industrija sa edha toħoda kontratina u edha toħodha kontra l-efsa għalix eh, dina eh, ma laqax ċertu talbiet li saru ċerti claims. U hemm xi elementi eh, fl-industrija li qegħdin tassew jieħdu għatta bla ħabel kontrina. Madana kollu aħna bqajna sodi għadna illi il-dawn il-claims qed jiġu eżaminati fuq bażi xjentifika u intom tistaw tikkummerċjalizzaw il prodotta tagħkom u tajdu illi jista jagħti dawn ir-riżultati. Ġifieri din kienet waħda mill-ftit claims illi ġew approvati. Ma naħsibx illi xi ħadd jista' jgħid illi għacċettajnija kif ġiġi bla-doċ. Hemm bażi xjentifika għal din l-approvazzjoni u ma nistax nara ebda raġuni għalfejn għanna nirrevedu din id-deċizjoni. Fuq il-vitamini aħna għedin naħdmu fuq dik il-kwistjoni. Umbat dwar id-diossina mill-ħut fil-Bahar Baltiku il-gvern Svediż fil-fatt meta mort l-Svezja dan kien wieħed mill-punti eh, uh, illi tqajmu uh, li tiġi estiża id-deroga u eh, il-Kumitat xaktarx se jivvota fuq din il-kwistjoni ix-xar id-dieħel. Fil-fatt il-gvern Svedis għallinna li għandhom informazzjoni u programm ta' informazzjoni għat-tfal u n-nisa tqal. Imma aħna irridu li konna feedback e, il-kelima tajt tafu li dana mux qed jagħti riżultati u għalhekk qed nistaqsi issa jekk il-gvern irrit jara, irrit il-profi, għandu provi, provi ta' 10 snin illi fil-fadda ma tax riżultati mixtieqa. Grazzi l-Komissarju John Dalli, grazzi tal-li weġibt dawk il-mistoqsijiet kollha tajt eh, tweġibiet kompluti ħafna għal darboħra, komissarju, il-komitat ijat eh, eh, ċabċaplek Aħna rajna li għandek eh, impenn qawwi nawguralek eh, kull suċċess fir rispett ta' l-iskadenzi limiti ta' żmien mod partikolari fir rigward ta' atti leġislattivi u li jumbat u ukoll fuq l-implementazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna lilek l-tim kollu tijak u nistennew illi nerġaw nitkenmu miegħek xie laqgħa tal-kumitat oħra.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 We continue with item 16. Inkomplu bil-punt 16 fuq l-agenda tana is-servizz universali u numru ta' emerġenza. Uh, eh, Il-rapporter Jose Manuel Fernandez. Grazzi ħafna, Sir President fuq il-numru ta' emerġenza 112 numru għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi nistaw nikkonkludu illi ċittadini Ewropej ma jafux biżejjed dwar dan in-numru għalmenu mhux fl-istati membri kollha. Il-banda l-oħra nistaw ngħidu wkoll li li ċittadini jixtiequ jkollhom iktar informazzjoni u lesti li jilqaw iktar informazzjoni biss 26% ta' ċittadini uh, jidentifikaw dan in-numru 112 eh, bħala uh, in-numru li għandhom iċemplu f'każ ta' emerġenza fl-istati membri kollha. Dan huwa 4% iktar eh, u aħjar mill-li kien hemm fl-2008 fil-fatt 35% biss iħossu li għandhom informazzjoni xirqa u l-bicċa l-kbira 96 fil-mija iħossu illi uh, eh, il-fatt li jeżisti dan il-numru ta' 112 eh, li sa' uċemplu eh, fl-Unjoni Ewropea kollha f'każ ta' emerġenza dan suppost li huwa numru inklusiv, jiġifieri xi ħaġa li tintuża minn kulħadd iċ-ċittadini jaqblu. 87% eh, jgħidu l-autoritajiet nazzjonali ġifir fl-istati membri tagħhom għandhom u jistaw jagħmlu iktar biex ikun hemm iktar aċċess għal persuni b'diżabilità. Ġifiri jidher bieċar illi hemm bżonn ta' iktar informazzjoni. Hemm bżonn illi tittieħed azzjoni sabiex titqajjem iktar kuxjenza, iktar sensibilizzazzjoni privatizzazzjoni u jina din qed nipproponi fl-opinjoni tiegħi din l-azzjoni għandha tibda l-ewwel qabel kollox fl-iskejjel milli jidher eh, f'ħafna stati membri ma tieħdet ebda inizjattiva biex ikun promos dan in-numru eh, ta' emerġenza fl-istati membri l-istati membri għandhom ikunu involuti f'dawn l-attivitajiet, għandhom jaħdmu biex jorganizzaw attivitajiet ta' dan it-tip u għandhom jamlu dan fil-11 ta' frar illi fil-fat huwa il-112 jum. Għanna l-istrateġija eh, bazata fuq ħames sanijiet li tiġi implementata sal-2020 il-kollox juri illi il-qafas multianwali finanzjarju se jibda mill-2014 sa l-2020 Għalek jiena nissuġġerixi li għalmenu 80% ta' ċittadini Ewropej minn issa sal-2020 għandhom ikunu kapaċi illi identifikaw il-numru 112 bħala il-numru uh, li jużaw f'kas ta' emerġenza fl-istati membri kollha għalfejn 80%. Għaliex jiddin eh, eh, tider ċifra li tista' tintlaħaq u dan għalhekk għandu jkun il-antana. imma jiena u koll lest li nisma suġġerimenti ta'kom fuq din iċ-ċifra anki minnant membri oħrajn tal-komitat, għajdu li xtaħsbu dwar din il-mira imma fil-fema tijaj din hija mira illi aħna faċilment nistaw nil-qawa. Issa, dwar il-sejħiet il-georeferencing il tagħhom. Mhux biss li wieħed ikun jaf min qed jitlob lajnuna li dawn jinstabu, imma ukoll biex eh, nevitaw li eh, n-nies iċemplu biex jgħaddu żmien. Għalhekk jekk aħna namlu sforz eh, l-istati membri kollha flimkien biex noffru servizz ta' kwalità għal dan in numru 112 Mela parti minn eh, dan il lan għandu jinkludi u koll il-lokalizzazzjoni eh, ta' dawn il-sejħiet għal raġunijiet illi għadni kif semmejtilkom. Ħaġoħra importanti hija kifat fil-bidu illi dan għandu jkun servizz inklusiv sabiex persuni li għandhom xi tip ta' diżabilità jistaw jirċivu għajnuna speċjali sabiex dawn uh, ikunu mejjuna mhux imxekla milli jkollhom aċċess għal dan in-numru. Din l-inklusività, dan l-aċċess għal kulħadd għandu uh, aspett uh, lingwistiku marbut mal-lingwa. Il-lingwa m'għandix is-servi ta' xkiel illi ttellef il-dak li jkun milli ċempel dan in-numru f'każ ta' emerġenza puntiħor li semmejt fl-opinjoni tijaj illi jina verifikajt u nafissa li huwa fil-fat possibli illi ikonna eh, il-numlu 112 nkunu nistaw nużaw ukoll eh, minn wara għal qoddim ġifiri 211. Xirrit infisser? Infisser illi għandu jkun possibli u jkun utli ukoll illi minn flok ma persuni li ċemplu in-numru eh, ikun hemm servizz ta' emerġenza illi iċempel biex iwissi eh, lil persuni illi eh, ikun hemm xi periklu bħal pereżempju xi terremot, xi inċident nukleari, xi tsunami bħal ma seħħ fil-Ġappun. U tkun ħaġa utli illi ikonna din il-possibilità, anzi u li ikun hemm eh, twissija li toħroġ bħala eh, b'mod awtomatiku, ġifieri sistema fejn l-awtoritajiet tal-protezzjoni ċivili u dawk li huma responsabbli fl-istati membri jistaw e, e, e, jarfu l-vittmi potenzjali ta' xi periklu, dwar xi periklu, ovvjament dejjem bil-ħsieb li aħna nħarsu il-ħajja tal-ċittadini tagħna u l-proprjetà tagħhom ukoll. Dawn huma suġġerimenti illi aħna illi jiena inkludejt fil-opinjoni tiegħi palma rajtu hija opinjoni pjuttost qasira u jina lest illi nisma xjaħsbu dwarra il-kollegi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fil-list għanna l-lista tal-kollegi għanna l-ewel eh, li jishtiq jitkellmu s sakkeġu <laughs> Um, yes, I'd like to thank the rapporteur. For... Iva, jena u koll nishtiq li ringrazzja li rapporteur u naqbel ma dak kollu li qal. Aħna ebżon li eh, namlu pubbliċità għal dan il-numru mandux ikun daqseg diffiċli għaliex il-membri tal-Parlament Ewropew eh, individualment jistaw u koll jgħinu għaliex jistgħu semmuh meta jkunu qegħdin jikkomunikaw mal-medja din il-mira ta' 80% jena naqbel magħha jina fil-fat ma, ma qatt ma kont smajt bih dan il-numru sa qabel ma, ma sirt membru tal-Parlament Ewropew għalek jina nishtiq najt illi naqbel u koll illi għandu jkunem uh, eh, servizz illi jati, minflok, eh, eh, jati twissijiet u informazzjoni dwar xi perikli potenzjali. Nishtiq nirringrazzja l rapporter għal darboħra u uh, l-esta biex uh, naħdem miegħu nejnu kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi. Signora Adina Valjan. Eh, Etnuħu għos li nara li edin natu importanza kbira lil dan il-numru ta' emerġenza f'dan il-mandat leġislattiv. Luta u naħdem mill-2007 biex nipromuovi dan il-numru kien f'pajjiżi kif ukoll fuq livell eh, aħna għamilna ħafna, għamilna ħafna progress ksibna uh, xi suċċess imma xorta m'hemmx bizzejiet għarfien dwaru. Għatem 78% tal-ċittadini li, li ma jafux bih dan għalhekk bħala rappreżentanti ta' ċittadini tagħna għandna dmir li nkomplu naħdmu. Issa dwar il- eh, li wieħed għajem eh, kuxjenza dwar dan il numru dak li qal rapporter fil-paragrafu 3 il-Kummissjoni għandha tfakkar lill istati membri li għandhom id-dmir li jinformaw iċ-ċittadini dwar dan in-numru ta' emerġenza u il-Kummissjoni għandha rwol biex tgħinhom meta jagħmlu il-kampanji ta', ta informazzjoni. Bekk, eh, eh, eh, dawn is-servizzi li qegħdin nofru eh, ma jiswew xejn jekk tliet kwarti ta' ċittadini tagħna laqqas biss jafu li jeżistu. Inna eh, disa snin naħdmu u xorta r-riżultati mhumiex ta' barra minnaw. Issa aħna rridu naraw il-Kummissjoni għandha tara jekk l-Istati membri x'qed jagħmlu u jaqdu dmirhom. Unbat dwar minn fejn qed iċempel il-persuna l numru 112 jista' jwassal għal eh, iktar eh, servizzi li taw ta' malajr u hekk insalvaw il-ħajja ta' ċittadini. Il-call allocation huwa dmir tagħna huwa obbligu u eh, jista' jwassal għall-implementazzjoni ħafna iktar effettiva ta' dawn il-miżuri li aħna qegħdin nieħdu għandu jkunem u koll lokalizzazzjoni automatika ta' sejħiet kollha li jisiru li dan il-numru, nżommu f'moħna li din l-informazzjoni għanda tinata uh, eh, 50 sekondi sabiex uh, tkun tista uh, eh, tejn lil min jgħat jagħmel is-sejħa u min qed jirċivija. Punt ieħor l-aħħar punt li nixtieq inqajjem li bżon li namlu iktar pubbliċità għal dan il-ħolqin ta' eh, ta' arfin u ta' sejħiet ta' emerġenza f'każ ta' periklu. Jiena naħseb illi din l-ideja għandna nappoġġawha għaliex hekk inkunu qegħdin nibatu messaġġ qawwi biex is-servizz ikun inklus ukoll fid-direttiva dwar servizzi universali għandha tkun pan-Ewropea multilingwi u ukoll aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna, kollega Valian. Sur Milan Cavalon. Grazzi. Jiena ma rridx nintervjeni fil-fatt imma nirringrazzja l-rapporter tal-li fassal dan ir-rapport dak li qed niddiskutu hawnhekk huwa importanti ħafna. L-aspett lingwistiku ta' dan kollu huwa importanti ħafna mhux biżejjed illi il min iċempel jaqbad hemm bżonn li jsib il-xaħat illi iwiġbu jkellmu min-naħa l-oħra xaħat li jista' jkellmu bil-lingwa li hu jifhem. Hemm ħafna turisti li jżuru eh, il-pajjiżi tagħna u ovvjament hemm bżonn li dawn jitkellmu ma' xaħat illi jifhimhom. Mbagħad dwar aċċess tal-operatur tal-operator biex eh, għall-informazzjoni meħtieġa sabiex jista' jagħti eh, servizz effiċjenti. Mbagħad dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali, aħna tkellimna u diskutejna l-possibilità illi kunem eh, sim ta' informazzjoni dwar kura ta' s f'sitwazzjonijiet f ta' emerġenza. U dan huwa propju lok fejn nistaw nisqu fuq l-importanza ta' dan kollu. Grazzi ħafna. Issa, nishti nistaqsi l-rappresentant tal komissjoni nistidnu biex eh, jintervjeni. Grazzi ħafna, Sur President. Il-proposti illi għamlu għamel il-rapporter u suġġerimenti kollha li smajna huma il-koll importanti ħafna il-Kommissjoni u kol tati priorità biex tara li l-servizzi kun disponibli ta' kwalità olja u li l-affarijiet jaħdmu kif suppost u aħna qegħdin naħdmu sabiex l-affarijiet imorru mit-tajjeb għall-aħjar. Ħafna aspetti importanti għalli eh, wieħed jista' jkollu l-call location il-lingwi li mitkellma mill-operators li kunu eccellenti imma jekk in-nies ma jkunux jafu li jeżisti dan in-numru tal-emerġenza l-affarijiet l-oħra ma jiswew xejn minnaħa tana għamminna talba li l-Kummissjoni tinsisti ma l-Istati membri biex jamlu iktar eh, reklamar ta' dan is-servizz. Aħna qed niddiskutu mal-esperti fl-istati membri, qegħdin eh, niddiskutu mal-Kumitat tal-Komunikazzjoni u nibqgħu infakru din hija xi ħaġa li aħna impenjajna ruħna li nkomplu nagħmluha anki fil-ġejjieni. Issa, dwar jekk għamilniex bizzejiet, ovvjament, le, u eh, dan il-għan ambizjus illi ikunem 80% eh, ta' ċittadini tagħna li jkunu jafu dwar dan is-servizz minn issa sal-2020 hija xi ħaġa illi eh, hija fattibli ħafna fil affas regolatorju dwar it-telecoms aħna saħħaħna l-dispożizzjonijiet fuq il-112 diġa semmew, jiġifieri aċċess għal persuni b'diżabilità, li wieħed ikun jaf minn fejn qed iċempel dak li jkun Dawn huma karatteristiċi importanti ħafna ta' dan is-servizz. Issa aħna qegħdin insegwu b'attenzjoni kbira trasposizzjoni ta' rekwiżiti il-ġodda u kif um, tajt il-leġislazzjoni din hija responsabilità primarja tal- tal-istati membri huma jridu jaraw eżattament minn fejn tkun qed iċempel il-persuna. il persuna aħna għanna il-possibilità illi indaħlu miżuri oħrajn għall-armonizzazzjoni u biex natu iktar inform informazzjoni dwar minn fejn tkun qed tasal il-sejħa. Ġifiri aħna nħedġu lill-istati membri biex jagħmlu dak kollu li jistaw uh, eh, u jekk ikun hemm bżonn aħna ħnissa noqogħdu lura u se nintroduċu miżuri addizzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni U biex eh, nikkonkludu dan id-dibattitu, nerġa' nagħti l-mikrofonu lis sur Jose Manuel Fernandez jekk jixtieq jintervjeni. Iva, grazzi ħafna sur President, nirringrazzja lil dak kollha li ħadu sem f'din id-diskussjoni. Nisab ċert illi se naxxinna li ninkludu dawn is-suġġerimenti kollha bekk intejbu u nsaħħu eh, l-opinjoni li ħdimt fuqha jien. Naħseb illi eh, nistaw nistennew illi dan eh, din l-opinjoni tirċivi appoġġ għawi u jiena lest illi nilqa xi suġġerimenti oħra li forsi xi deputati jixtiequ irresqu għaliex ħadd baqa' zmin biex wieħed irressaq l-emendi. Grazzi. Dziękuję bardzo mm, koledze Fernandezowi. Teraz poinformuję, że... Grazie ħafna u nejdlek u ukoll li l-iskadenza għal-emendi hija fit-18 ta' April f'nofsinhar. U ħajkonna votazzjoni fil-24-25 ta' bejju. Umbat fl-axħar fil-sessjoni plenarja f'Ġunju. Wissa nixtieq il-naddi għal-punt li jmiss fuq l-aġenda. ħamlu pawza qasira sal-ħamsa mħabba li rridu nistenna bis-Sinjura Hawg hija ir-rapporter għal dan is-suġġett jiena nilqa lis-Sinjura Balzan minħabba li aħna ħanitkellmu dwar l-abbozz tal budget tas-sena 2012, però jkollna nistennew sal-ħamsa. Rozpoczynamy kolejny punkt programu. Tajab, nistaw nkomplu s-sawar dik il-pawza qasira li kellna. Il-rapporter għal-kumitat tagħna hija għawek u l-rapporter uffiċjal parlament kollu għed u ukoll aħna issa nixtieq illi ngħaddu għal punt tagħna fuq l-aġenda numru 17 ġifieri l mandata ta' trilogu dwar l-abbozz tal-budget 2012. Sinjura Balzania Kirchbuk. Grazie Presidenti. Mikrofonu għal kellema. Cari colleghi. Cari colleghi. Esis colleghi. il-proċedura tal-budget issa waslet eh, f'punt importanti fil-20 ta' settembru il-Kummissjoni se tressa il-proposta tagħha għal budget eh, tal-2011 anzi tal-2012 u allura aħna pala parlament irridu nagħtu pożizzjoni ċara speċjalment biex aħna nifmu fejn għana nieħdu azzjoni fi xhur li ġejjin għaliex din is-sena bħas-sena l-oħra e, li konna qari wieħed dwar il-budget ifisser li l-istituzzjonijiet involuti jridu jaġixxu e, b'effikaċċa kbira fil-proċedura. U allura prosta tiegħi għal dan il-budget tal-2012 u koll bil-bil tal-Kommissjoni tal-Komitat tal-Budget u tal-Plenarja huwa li aħna innaqsu il-budget u li dan jiġi infassal mod stret ħafna skont il-governance Ewropea biex bekk natu l-akbar valur lil dan l-ewwel semestru Ewropew li nbeda f'dan is-sena 2011 u bekk għanna l-ewwel prova ta' koordinazzjoni ta' linji ta' politika tal-budgets tal-Istati membri u anki il-proġetti ta' riforma. Jemma ninsewx il pjani Nazzjonali ta' Riforma huma wkoll punt importanti ħafna għal dak nxaqsam il-governance. U allura proposta hija li l-budget Ewropew tassew ikun il-qofol tal-semestru u anki biex iwassal għal governanza eh, reali tal-Europa tal-Ewropa biex bekk dawn il-budgets Ewropew jkunu viżibbli, individwati biex bekk dawn jikkonverġaw, ikun hemm konverġenza ma' linji ta' politika tal-Istati membri biex jizid eh, biex ikonna valer miżjut u bekk nkunu nistgħu nwettqu eh, l-investimenti li qegħdin nippjanaw fuq livell Ewropew. Dawn l-anijiet komuni ovvjament iridu jkunu parti mill-istraċeġija tal-2020 20 għanijiet ambizzjużi li rridu nibdew nimplementaw minnu fih mingħajr ma nitilfu żmien għaliex aħna ma nistawx ikonna e, perjodi ta' żmien fejn ma jsir xejn iżda irridu naħdmu il-ħin kollu biex aħna nilħu u niksbu l-anijiet ta' dan l-10 snin li ġejjin. U allura jiena nixtieq li dan ikun budget ta' konverġenza tal-isforzi fuq l-anijiet ta' l europa 2020. Budget li eh, fuq kollox joħroġ mill-Kumitat tal-Budget biex bekk ikun tema importanti fil-Kumitati kollha speċjalizzati tal-Parlament illi huma l-uniċi li għandhom l-arfin u l-kompetenzi meħtieġa biex eh, sarfu f'input konkret eh, għal dak li għandu x'jaqsam il-punti individwali ta' kompetenzi u allura jiena bil-mod il-mod il-tqajt mal kumitati kollha tal-Parlament biex nitlobhom qabel xejn illi huma u koll jaraw dan, din it-tema pala tema waħda komuni għal komitati kollha. U jitqis ukoll taħt id-definizzjoni tal-prioritajiet settorjali tal-elementi individwali tal-kompetenza fil-qafas sħiħ tal-istrateġija tal-2020 Din l-istrateġija u koll tippunta fuq diversi temi individuali li għandhom xjaqsmu ma' żewġ miri essenzjali il-bidla fil-klima kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp. U allura Dawn huma żewġ punti essenzjali li fuqhom l-Unjoni Ewropea eh, kienet tassew pioniera u trid ukoll ovvjament tikseb ħafna riżultati fis-snin li ġejjin. Din hija l-istedina tiegħi illi min issa stess niddefinixxu liema minn fost l-azzjonijiet u l-programmi illi jitlu fih dan il-kompetenzi ta' dan il-komitat naraw liema huma l-aktar strateġiċi biex bekk naħdmu fid-dawl tal-istrateġija 2020 bi biskadenza ta' 3 ta' ġunju illi għandu xaqsam ma' lista provizorja tal-programmi ta' tħejjija u għalek dawn l-istrumenti huma sensittivi ħafna xilli bekk il budget u kol ikun jista jaffronta il-realtajiet tal-bidliet eh, u l-esigenzi differenti u biex bekk ikonna u kol linji ta' politika ġodda Ewropej u dana kollu irrit ikun parti mill-marġini tagħna u għalek huwa meħtieġ illi natu attenzjoni anki lil dawn l-aspetti. Anki meta naraw illi sa fl-aħħar tal-programm ta' eh, l aħħar tal-periodu ta' programmar u fl-imkien mal-kollegi li qegħdin jaħdmu fuq eh, dan l-aspetti tal-budgets qegħdin eh, inwetqu l-aħħar parti tal-programm u allura iridu naraw il-marġini għaliex dawn il-marġini se jkunu stretti ħafna. U dan se jpermettunna nkunu preċiżi ħafna nanalizzaw il-prioritajiet biex bekk ninvolvu l-elementi kollha li jinteressawna fid-definizzjoni tal-istrateġija, anki b'attenzjoni sħiħa għal proġetti piloti u tħejjijiet meta ovvjament nikkonsidraw illi mill-ewwel rapport tal ta' dan il-budget naraw illi se jkun hemm smieħ fih dan il-Kumitat tal-Budget biex naraw li ma elementi ma jistgħux jiġu attwati. U allura jeħtieġ illi natu ħafna attenzjoni li l-lima elementi ħadmu lima le, mbagħad ovvjament nittrattaw dawk illi diġa ħadmu tajjeb ħafna. U allura l-istedina tiegħi hija li nanalizzaw liema azzjonijiet, programmi ta' kompetenzi tal-Kumitat u ma partikolarment strateġiċi għall istraġija ta' 2020 u nikkonsidraw eh, fejn u kif aħna se niproċedu bħala Kumitat ta' Budget nibdew mill-qari wara l-20 ta' april bil-lista ta' proġetti pilota umbat naslu għal strument anzi għal qari meta aħna nippreżentaw l-emendi tagħna fuq iċ-ċifri tal-budget. Grazzi. Dziękuję bardzo koleżance Francesce Balzani. Grazie ħafna Signora Balzani, sa anna Signora Juta Hawk li rapporta fissam il-Komitat tana kjoġba. Grazzi ħafna sur President u nirgrazzi ħafna u koll il-Franceska li ġita għek sabiex t prezentanna il-rapport. Jiena darbtejn diġa et diġa rappresentaj darbtejn l-Parlament f'dan is-suġġett u naħseb li dan huwa xogħol diffiċli ħafna u jiena naħseb ukoll li għalina fil- fil-Kumitat tal-Ambjent u għacċar x'numa il-prioritajiet tagħna u għax li jkun implementat. Naturalment l-ewwel qabel kollox aħna dejjem nixtiequ li nisqu fuq il-ġlida kontra il-bidla tal-klima u aħna naraw li l-ewwel qabel kollox nafu li din hija kwestjoni illi hija pjuttost problematika minħabba li hemm ħafna affarijiet huma favur il- ġlida kontra l-bidla tal-klima, forsi memx bizziet fondi għal-jom fil-budget iżda ħna nishtiqu illi nipruvaw nsibu triq tan nofs u min jista' jagħmel dan aħjar mill-rapporter għal kwistjoni tal-budget kollha fuq il-livell tal-Parlament Ewropew mhux tal-Kumitat biss. Ma din raġuni jiena nixtieq illi nagħtu attenzjoni partikolari għal ġlida kontra il-bidla tal-klima. Issa t-tieni punt huwa naturalment bla ta' xejn l-istrument uniku li aħna għandna fil-qasam tal-ambjent. Ġifieri l-istrument tal-life u life qed jimxi tajjeb ħafna l komissjoni bħalissa tinsab situazzjoni illi tista' timplementa il-life, l-istati membri kif ukoll l-NGOs, fl-istati membri femu li ma miżuri huma importanti ħafna, li ma miżuri huma inqas importanti jiena naħseb li dan l-istrument tal-life għandna nsaħħu hektar Mhux biss fil-perspettivi finanzjarji li għanna bħalissa biss, ġifiri sa' sena 2012-2013, iżda rridu naraw l-iktar li minn dawn is-snin ħalli aħna Ikonna u kol natu u kol attenzjoni għal proġetti iżżar ħalli namlu xaħġa anka favur biodiversità, favur turizmu sostenibli, ecc. ecc. Jina nasib li dinja xaħġa importanti ħafna li aħna fil-fat nkomplu nsaxħu u navvanzaw bil-program live. Dak kollu li għandu xieqsum għal effiċenza tal-enerġija u l-enerġija li t-ġeddet, naħseb li huma wkoll punti importanti ħafna huma prioritajiet u misuri ehm, importanti li nixtiequ li jkunu implementati, naturalment aħna nafu wkoll li il-Kumitat tal-Industrija huwa eh, responsabbli ċertu affarijiet u anke l-Kumitat Reġjonali minħabba li huma jieħdu ħsieb l-istrument tal-politika tal-koeżjoni. Però ċertu waħda naħseb li l effiċenzja tal-enerġija kif ukoll it-tisħiħ tal-użu tal-enerġija li tiġġedded hija waħda mill-prijoritajiet tagħna. Issa dak li aħna mis-sena li għaddiet ilna nisqu fuq ġifri mis-sena 2010. Aħna mannix il-kompetenza għadda bħala komitat tal ambjentista aħna nixtiequ illi il-mezzi illi hemm għall-appoġġ jintużaw ukoll fil-pajjiżi l-inqas sviluppati aħna tal-opinjoni illi huwa importanti ħafna li aħna wkoll anke f'dawn il-pajjiżi żviluppati nimplementaw dawn il-miżuri ħalli dawn il-kriterji li aħna eh, stabilixxejna f'bosta oqsma ikunu jistgħu jkunu sodisfatti u rispettati u naħseb illi dan ukoll irrid imur id-fit ma dak illi aħna seħulu nidiskrivuh ehm, bħala politika ta' żvilupp. Jiena naħseb illi hemm bżonn li dawn il-kriterji tal-klima jimxu id ma' kriterji oħrajn. L-aħħar iżda żgur mhux l-inqas aħna nafu l kemm aħna li protezzjoni tal-ambjent u l-protezzjoni tal-klima tagħna jista' jirnexxina jekk aħna jkollna kooperazzjoni mill-Istati Membri, jekk ikollna wkoll ftehim fuq il-budget iżda apparti minn hekk aħna irridu wkoll naqblu anke fuq il-livell leġislattiv. U meta nitkellmu fuq leġislazzjoni jiena naħseb li rridu nkunu ċari li aħna fil-fatt qegħdin nitkellmu fuq il-kontroll ta' kif eh, din il-leġislazzjoni tkun implementata. Din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. U eh, naħseb eh, illi il-proċedura ta' ksur ta' ċertu regolamenti ta' trattat. Jena naħseb li 419 minnhom fil-fatt kienu tajb eh, kienu kontra regolamenti tal-ambjent, ġviz 17.7% kienu kontra regolamenti tal-ambjent mill-2362. U jiena naf li l-Kummissjoni xi kultant tkun toqgħod ftit attenta minħabba illi għandhom nuqqas ta' nies fid-Direttura Ġenerali sabiex jaħdmu sew kif jixtiequ, però aħna naħsbu illi hemm bżonn li nagħmlu pressjoni biżżejjed fl-Istati Membri ħalli mbagħad huma jieħdu ħsieb l-implementazzjoni din hija xi ħaġa li tinteressani u nittama li l-Kummissjoni tkun tista' tina tweġiba dwar dan jien għandi għan jinteressani mhux biss bħala rapporter eh, fissem il-Kumitat tal-Ambjent għal-Budget, iżda jiena jinteressani wkoll dan is-suġġett bħala eh, presidenta tal- eh, kumitat speċjali minħabba li ġimaddina ħajkonna ħna laqa speċifika li ħana ħanitkellmu dwar l-amministrazzjoni fija u aħna u koll irridu illi fil-fatt minnaħat tal-Kummissjoni nagħmlu dak kollu li nistgħu ħalli konna tweġib iċ-ċari nafu illi mhix xi ħaġa daqshekk sabiħa minħabba li l-Kummissjoni għandhom nuqqas ta' ħaddiema iżda xorta waħda nafu illi hemm bosta pajjiżi li laqas biss jimplementaw ir-regolamenti li huma marbuta mal-ħarsin tal-ambjent. Jiena naħseb pista illi jekk aħna nagħmlu ċertu affarijiet obbligatorji għalmenu aħna nkunu qegħdin nittamaw li jkun hemm iktar trasparenza, hemm bżonn li jkun hemm iktar kontroll, hemm bżonn li minnaħda l-Kummissjoni jkun hemm sforzi kbar u jiena naħseb illi eh, nħu kost jekk il-Kummissjoni jistgħu jtuna tweġiba, però jekk le nixtieq illi huma jkun jistgħu weġbuna sal-aħħar ta' din il-ġimgħa ħalli bekk imbagħad meta ikun għallaqa tal-Kumitat Speċjali mhux il-ġimgħa d-dieħla, skużawni ħadd iżda naħseb wara lejt ħajkonna din il qa Għallibek, aħna jkollna eh, nistgħu niddiskutu mal-kummissarju responsabbli għall-amministrazzjoni ħalli aħna nresqu t-talba tagħna. Nixtieq ukoll nappella għax-shadow rapporteurs, shadow rapporteurs kollha kif ukoll dawk il-juma huma responsabbli wkoll fil- uh, fil-kumitati tagħhom għal dan is-suġġett jiena nixtieq nitlobkom sabiex toqgħodu attenti ħafna f'dak li nixtieqsam il-pilot project u dawn il-miżuri li semmit Francesca fit-tlieta ta' ġunju aħna ħajkonna eluq temporanju għal trissiq ta' idijat ġodda aħna u koll fuq livell intern diġa stabilixxejna ċertu timetable u aħna nixtiequ li fil-fatt naraw eżattament kif il-kummissjoni tista' irnexxila irnexxila implementa permess ta' proġetti piloti illi nedew is-sena li għaddiet u jina dwar dan nixtieq verament nappella lil kollegi kollha illi jixtiequ jiżviluppaw idejat tajbin sabiex nistedinhom illi ħalli jiġu għal-kumitat tagħna għana ħajkollna smih propju dwar dawn is-suġġetti anka f'dak li għandu x'jaqsam mill-budget. Jiena naħseb il nista' nerġa' ntenni għal darba illi intom il-koll intom bistiedna sabiex tiġu fil-kumitat tal-budget ħalli għal darba oħra terġgħu tisimgħu dawk illi huma il-pilot projects dawk illi dawn il-pilot project x'effett jista' jkollhom u xista jisir sabiex ikun hemm inizjattiva li tintaraf bħala pilot project. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna l-għana juta Issa naddu għal-kellim. L-ewwel kellim fuq l istat tagħna. Ma kompli bil-Bulgarijs, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, s-Sinjura Hawkla, għanet nishtiq nir-ingrazzja ħafna ta' xol illi għamlet u nishtiq eh, jena najt mill-ewel illi fil-fema tijaj. Ija waħda mill-persuni li jmexxu ħafna f'dan il-qassam u verament nixtieq nirringrazzja. Jiena bħala shadow rapporter nixtieq ngħid li l-perjodu ta' żmien bejn E, il-periodu meta il-ġurnata meta aħna ħanamlu skambju ta' opinjonijiet, unbat il-ġurnata ta' skadenza li aħna sa' din id-data rridu nresqu l-emendi tagħna, huwa periodu qasir ħafna u nixtieq nsaqs jekk il-Kummissjoni tistax fil-fatt tippjana periodu ta' żmien daqsxejn itwal, ikolla data ta' skadenza daqsxejn iktar tard. Ħalli bekk din id-data tkun fil-bidu ta' Settembru ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nanalizzaw l-emendi bir-reqqa aħna naħsbu wkoll il-prinċipju tal-ġestjoni tajba tal-budget hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna nistgħu naraw li hemm tendenza li l-Kummissjoni Ewropea tiffoka biss fuq il numri fuq iċ-ċifri u mhux fuq l-effiċenza ta' l-implementazzjoni tal-għanijiet tagħna dak li għandu xieqsam l-budget tas sena 2012 jiena nixtieq li jkun hemm ħafna iktar mezzi illi huma maħsuba sabiex ikunu investiti f'proġetti li għandhom il-għan li naqsu l-emissjonijiet u il-kull CO2 Aħna nixtieq ukoll li jkun hemm evalwazzjoni tajba ħafna tal-materja prima li dejjem qed tonqos fid-disponibilità tagħha. Issa jiena naħseb illi f'dak li għandu xaqsam l-enerġija illi tiġġedded din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna u hija parti ewlenija mix-xogħol. Tagħna bħala kumitat u dwar il-proġett pilota aħna ħanamlu bosta proposti minna ħazana speċjalment anke dwar l-effiċenzja tal-enerġija u dak li għandu x'jaqsam ma' materja prima importanti ħafna x'tieq nerġa' nirringrazzja s-Sinjura Hawk u nirringrazzjakom il-kol tal-attenzjoni. Koledzy Panajotov, jeżeli nie ma zgłoszeń. Grazie ħafna. Jekk memx iktar tal-bit minnħatakom. Jiena nixtieq Insaqs jekk ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jixtieq xej xi ħaġa. Ħadd ma jt jitkellem. Ħadd ma jidher li jixtieq jitkellem. Xejn rapporter forsi tixtieq tgħid xi ħaġa inti. Iva, sen wieġeb lil kollega malaj malaj, grazzi għal dawn l-indikazzjonijiet marbuta mill-qrib mal-istrateġija 2020, il-bidla il-ġida kontra l-bidla fil-klima, l-efficienza fl-enerġija, ejjun ta' enerġija rinnovabbli, dawn huma elementi essenzjali. Iżda dawn l-aħħar rajna illi rridu ovvjament nitwazzjoni fuqhom Umbat, il-kollega Aug referiet għall-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni. Dan iżid il-valur għall-istrateġija għaliex nafu fis-semestru Ewropew għandna wkoll il-Pjan Nazzjoni ta' Riforma ġifiri il-koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Nazzjonali, Stati Membri, irrid jaħdem fuq il-livelli kollha anki fuq il-livell ta' budget iżda wkoll biex naslu għal koordinament eh, essenzjali Umbat għal dan ix-xogħol kollu nafu l-iskadenzja ta' 3 ta' Ġunju u dan huwa marbut mal-bżonn illi jkollna feedback min-naħa tal-kumitat u din hija skadenza għal proposta provizorja għaliex imbagħad mill-aspett tekniku dawn il-proġetti ozzjonijiet huma emendi għal budget u allura se jkollhom skadenza uffiċjali f'Settembru. Iżda biex inkunu ċerti biex ma naħolqux ukoll forsi xi riservi moħbija jiġifieri twarrib illi mbagħad ma jistgħux jiġu jimwettqa mill-Kummissjoni l-proposta hija illi l-ewwel ikonna proposta biex bekk ikun hemm il-feedback Eh, tal-bidu biex bekk wieħed ikun jista' jimxil qudiem u bekk eh, nkunu aktar effikaċi u konkreti għaliex nafu il-marġini huma żgħar ħafna. Grazzi. Ich möchte das, ja, danke. Ich möchte das letzte nur noch mal unterstreichen. Iva, grazzi ħafna nixtieq nitkellem fuq l-aħħar punt li smajna minħabba dak kollu li huwa deċiż fil-qasam tal-budget u dak illi ma jistax ikun implementat dawn huma flus li jkunu mitluf aħna ma nistgħux aħna mbagħad matul is-sena nerġgħu nġibu dawn il-flus lura b'xi mod aħna nafu li fil-31 ta' Diċembru dawn ikunu eh, flejjes mitlufa kif qedtilkom. Aħna ma u zajni il-possibilitajiet kollha li għandna fidejna u għadru raġuni jiena nixtieq nappella illi għandna noqogħdu attenti ħafna u għandna nanalizzaw x'inhuwa proġett pilota x'ista' jkun ehm, x'tista' tkun miżura ta' tħejja u naħseb li qabel ma wieħed jista' jressaq dan u jħalli din id-deċiżjoni min-naħa tal- Kunsi wieħed jista' fil-fatt jitkellem ma' xi rappreżentanti tal-Kummissjoni ħalli naraw jekk xi ħaġa tistax tkun implementata jew le. U t-tweġiba hija ċara li jekk aħna ikollna diġà din il-bażi leġislattiva jew bażi legali, dan ma jibqax proġett pilota minħabba li proġetti pilota huma idejat ġodda, miżuri ġodda illi aħna pala parlament nistgħu nipproponu iżda dawn iridu jkunu ġodda fjamanti. Minar lebda bażi legal, minar lebda bażi leġislattiva nafu li dinja xi ħaġa diffiċli u dejjem qed issir iktar diffiċli minn sena l-oħra minħabba li aħna bħala Unjoni Ewropea nafu illi il-pożizzjoni tagħna u l-ħidma tagħna dejjem tkun iktar integrata u dejjem ikollna ħafna iktar leġiżlazzjoni għal dak li aħna nagħmlu. Però xorta waħda hemm bosta dejat tajbin li jista' ehm, jistgħu jitresqu e, u jiena nixtieq nerġa' nappella li m'għandniex naħlu ir-riżorsi, m'għandniex naħlu flus. Nirrazzjak. Grazzi ħafna u b'dan l-appell għall-immaġinazzjoni tagħna aħna nixtiequ illi nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda u nixtieq illi nħabbrilkom ukoll illi dak li għandu x'jaqsam l-emendi dawn tistgħu trisqhom sal-15 ta' Ġunju. Umbagħad ħanivvutaw fil-Kumitat fit-8 ta' Settembru il-proċedura ta' tħejjija dwar il proġetti pilota ħna fil-fatt niproponu l-25 ta' Mejju bħala data illi aħna fija nkun nistgħu nitkellmu fuq dawn il-proġetti pilota. Sar 15 ta' Ġunju intom tistgħu tressqu l-emendi dwar l-abbozz tal-budget ta' sena d-dieħla. Mela, sissa nasab li koprejna kollox, intemmu laqatana u naddu bil-laqa tal-koordinaturi in